Mes chers collègues. Mes collègues. Il-laqa tal-lum hija miftuħa, jew nibdew bl-aġenda tagħna, hekk jogħġobkom ħudu postkom. Illum u għada għandna laqat importanti, vot importanti u llum ta' bilħaq ser nibdew bil-votazzjoni. Qabel qabel qabel nitkellem dwar l agenda jekk jogħġobkom ħudu postkom nixtieq nifra l-koordinaturi u nixtieq nikkonfermalhom u ngħidilhom illi m'hemmx għalfejn niltaqgħu llum fis-satej għaliex dalgħodu ħdimna tajjeb ħafna. Issa, dwar l agenda għandkom xi kummenti dwarha? Jena nishtiq nissuġġerixxi ħaġa waħda. Ejjew nivvutaw dwar il-Fond ta' Ġustament għal Globalizzazzjoni u Trasferimenti. U dan namluħ wara il rapport dwar l-istess operazzjonijiet. Dwar l-avviżi tal-President dawn tistgħu jissibuhom fil-newsletter tal-Kumitat għal-Budget. Ġejt marraf ukoll illi punt 14 tal-newsletter tagħna hemm żball fiċ-ċifri. mhux 4.3 miljun imma suppost illi hemm miktub 2.29 miljun. Imbagħad punt numru 3 l-adozzjoni tal-minuti tal-19 ta' settembru jekk ma tkomx kummenti jess nassumu li dawn il-minuti huma approvati u dan ifisser li nistgħu ngħaddu għal punt dwar il-budget 2013. jew ġala darba. Franceska, diġa tinsab hawnhekk, forsi nistgħu nivvutaw fuq il apposta budget emendatorju numru 4. Helga, dwar il-proċedura jiena nixtieq illi aħna nivvutaw dwar l-IDF illum wara nofsinhar għaliex aħna rridu niffinalizzaw l-lista tal-votana. Wa possibli li nivvotaw wara nofsinar dwar l-IGF, jgħid il-President? Saħat oġezzjona? Irridu nifinalizzaw il-lista tal votana tagħna. Għandna bżonn iktar ħin mish ħaġa politika, imma biex eh, inkunu aġevolati xi ftit aħna. It was planned as that, no normally problem, so. No problem. Ekken ippjanat. F'dak li rigwardani jena mandiġ problemi u Iva nistaw nivutaw illum wara nofsinhar dwar il-punt li semmejt inti. Issa nissuġġerixxi li nibdew bila bosta budget emendatorju numru 4 Francesca u mbagħad nitkellmu dwar il-budget ta' din is-sena. Kjożbok Francesca, Grazie, President. Jiena diġa tkellimt dwar dan id-dokument mistaxilu huwa dokument illi fih ħafna affarijiet tekniċi u għalhekk illum wara dik id-diskussjoni jiena qed nipproponi vot favur, anke favur iż-żewġ emendi imresqa mill-Onorevoli Grasler u nixtieq nirringrazzjah talli ressaq dawn l-emendi għaliex ta' bilħaq itejbu id-dokumentana. Tajja pwis nistaw nivutaw un blok minu favur dawn iż-żewġ emendi. Ullu jdejkom minu kontra. Grazzi. Astensjonijiet. Il-vot għadda mod unanimu. Nifirħu lil Ina Gressler Iżda xorta irridu nifutaw dwar ir-rapport hekk kif emendat, nissuġġerixxi vot elettroniku biex inkunu nistgħu u ukoll ux qed taħdem is-sistema elettronika li Salvador daħħal il-kart tal-vot tiegħu u li mawx wisq membri tal-PPE hawnhekk. Il-vot aħħari, votazzjoni miftuħa. Hawn xi li m'għandux karta tal-vot. Għandha dritt vot għamma? anqas Salvador u lanqas l-Onorevoli Vertman. Qed taraw imnalla qed nagħmlu il-vot elettroniku għandna 30 kollega biss illi ġabu l-karta magħhom, l-karta tal-vot magħhom, u 28 biss qed jivvutaw bħalissa. Affarijiet li jiġru jgħid il-President. Tajjeb wisq. tajb u votazzjoni maluqa 27 vot favur. 28 jekk nikludu l-vot liħor ħadd kontra. Nifirħu lil Franċeska. Issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 4, jiġifieri il-vot dwar ir-riżoluzzjoni konġunta preparata mi żewġ rapport tagħna dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Il-rapporter tixtiequ jikkommentaw Iva Giovanni. Grazzi, President. Aktar mill-istqarrija jiena stajt nixtieq nagħmel introduzzjoni għal dan il-vot għaliex aħna irridu Nibdew billi nirkupraw żewġ suġġetti illi votajna dwarhom il-ġimgħa l-oħra imma illi kellna nirranġawhom xi ftit b'mod tekniku biex ikunu f'konformità mal-ftejjim fost il-koordinaturi u aħna waqt is-sessjoni tal-vot bizna li mitu minn maħadna d-deċiżjonijiet tal-vot dak il-ħin. L-ewwel punt dwar l-Aġenziji ta' Supervizjoni Ekonomika hemm il-kompromess li huwa aktar mill bossa budget tal-Kummissjoni huwa raġunijiet ta' koerenza biex ma nżidux l-infiq amministrattiv aħna għamilna korrezzjoni meħtieġa biex insegwu dak illi sar minnaħa tal-Kumitat ekon permess tal-emendi tiegħu għal daqstant dwar it-tlet aġenziji. Aħna irridu nikkonfermaw dan il-vot tal-Kumitat Ekon. It-tieni korrezzjoni teknika hija dwar emenda tal-Kumitat Imko illi fir-riserva eh, poġġiet 1.5 miljon euro u l-emenda oriġinali ta' Imko kien jirreferi għal 3.2 miljon u għalhekk irridu nispeċifikaw irri fil rizerva 12.01.0 A tal-heading 1 A hemm 1.5 miljun euro. U għalhekk dan brinna dwaru fil-qa tal-koordinaturi u jiena xtaqt nispeċifikalkom illi għandna dan il bil It-tieni suġġett emenda bil-fom illi irridu nifutaw dwar qabel ma nibdew bil-votazzjoni tagħna. Dan huwa dwar is-suġġett u fil-lista tal-vot isibuh pala l-ewwel emenda bil-fom. Dan huwa dwar il-fatt illi aħna maħniex neżaminaw l-opinjonijiet kollha tal-kumitati speċjalizzati u Hawnhekk f'din ir-riżoluzzjoni aħna mux ser nivvotaw dwarhom għaliex ma tantx kellna ħin kellna ħin limitata dispożizzjoni tagħna. Għal daqstant għandna l-emenda bil-fom tar-rapporter għal premessa A li sibuha fil-paġna numru 13 tal-lista tal-vot. Grazzi Giovanni, Derek. Iva, grazzi President. Xtaqt nagħmel xi punti osra normalment meta aħna nivvutaw aħna nħarsu lej rapporter biex naraw jekk hux favur jew kontra. Iżda dwar emenda wieħed nejn disa jiena mhux ser nissuġġerilkom dan għaliex din hija l-emenda li tirreferi għas-sede unika u niproponi vot liberu hawnhekk. Daw kienu l-affarijiet li xtaqt insemmi għan xi ħaġa oħra kellna dwar emenda ta' kompromess Emenda kompromess sitta fost il-gruppi politiċi kollha li tkopri ħafna kwistjonijiet u din l-emenda tgħid li aħna dawn il-kwistjonijiet irdu nirreferhom għal grupp ta' ħidma u mbagħad nirrapportaw dwarhom nittamaw li l-kollegi kollha jaċċettaw dan il-kompromess u fl-aħħar tal-votazzjoni hemm żewġ emendi tekniċi wkoll li ma jidrux fuq il-lista tal-vot imma ser nivvotaw dwarhom ukoll. Grazzi onorevoli Rapporter. L-Onorevoli Hartung. Grazie President. F'kompromess sitta. L-emenda 136 mill-onervoli ferm. Se tiġi koperta u jina nittama u nishti illi jikonna vot separata unek. Bajna kollegi soċjalisti. Li u jisirek. Aħna, Iva, sa' nikkonsidraw dan l-entuzjazmu u ser namlu vot separat. Jekk ma tkomx aktar kummenti qabel nibdew nivvotaw. Nistaw nibdew b'dawn l-aġġustamenti tekniċi illi tkellem dwarhom u preżentanna l-Onorevoli Lavija u dawn tistgħu issibuhom fit-tabella li għandkom qudiemkom. Minu favur u jdejkom jekk ġobkom, grazzi minu kontra. Persuna waħda kontra astensjonijiet nejn l-emenda taddi. Issa nistaw nduru lejn il-lista tal-vot tagħna l-emenda bil-fom resta rapporter minu favur kontra Persona waħda stensjonijiet nejn l-emenda taddi. Issa irridu nivutaw b'mod separat dwar dawn l-emendi. Emenda wieħed rapporter wa kontra, minu favur, minu kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Emenda tnejn, Soċjalisti Demokratiċi, rapporter kontra, minu favur, kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Emenda tlieta, rapporter huwa kontra, minu favur, kontra maġġoranza astensjonijiet ma taddix. Meda erba, onorevoli Truppel, rapporter u favur din l-emenda, minnu favur fostkom. Grazzi minnu kontra. Tlieta astensjonijiet. Taddi. Issa, għanna erba emendi mill-onorevoli Ferreira, il-rapporter u kontrijom. Votazzjoni fi blok, minnu favur. Ħadd. Ħadd. Minnu kontra. Attenzjonijiet, ħadd Muser jiddefendijom, jiddefendihom mela allura jaqgħu. Għandna żewġ emendi kompatibbli issa l-emenda disa su Rashworth. Rapporter kontra minnu favur. Persuna waħda minnu kontra ġoranza sensjonijiet? taddix. Emenda 10 Gardi Sabal u Jorem Ferm rapporter u kol kontra minnu favur. Soċjalisti. Jwel. Well. nitkellmu dwar l-emenda 10 hawnhekk. Minnu kontra? Kważi kulħadd ma tgħaddix. Issa naddu għal-emenda ta' kompromess numru wieħed dwar paragrafu numru 3 minnu favur. Kontra. Disa. Astensjonijiet. Maġġoranza ja favur. Bek nistaw naddu għal emenda 15 onorevoli trupel kompatibli hawnhekk din. Bek għandna paragrafu ġdid, ir-rapporteru kontra minnu favur. verifika elettronika. Votazzjoni elettronika miftuħa u jina ser nivvota jekk xaħat ma jgħumx jgħidli illi jina mu suppost nivvota. Il y a un trouble dans la partie féminine du PPE. Il y a Jeder illi hemm xi problemi fir-rigward tal-membri nisa tal-PPE. Dak li tagħmlu vot meta neħdu vot huwa jew tivvotaw favur, jew tivvotaw kontra, jew tastienu, jew titilqu il-barra minn din il-Kamra jgħid il-President. Votazzjoni magħluqa 16 favur, 16 kontra, l-ebda astensjoni u għalhekk din l-emenda din. anke jekk kienaw xiftit tal-konfużjoni. Issa naddu għal-emenda 16. Ejder Joran, rapporter wa kontra, minnu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 17, Richard Ashworth, rapporter wa kontra, minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet ma taddis. Emenda 18 mill-liberali. Il-rapporter favur, minu favur fostkom, minu kontra. Tnejn, astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 5 għanna emenda 19 l-onorevoli Richard Ashworth, rapporter kontra, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 20 UL. Rapporter huwa kontra. Minu favur. UL u soċjalisti. Minu kontra il-bqija. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 21. Jan Mulder, rapporter wa kontra, minu favur. Il-grupp ta' Jan. Minu kontra l-maġġoranza, astensjonijiet, ma taddix. Dwar il-paragrafu li jmiss għanna emeda 23 Richard il rapporter huwa kontra minnu favur. Tlieta. Erba jgħid il-President. No kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 24. Rapporter kontra. Minnu favur. Minnu kontra. Il-pija astensjoniet ma taddix. Emenda 25 Minna ħatijaj, rapporter u għafavur. Minnu favur, għallu idejkom. Grazzi. Minnu kontra. Astensjoniet. Taddi. Grazzi. Tadan l-appoċ Issa għanna tlet emendi minn Richard Ashworth, il-rapporter huwa kontra. Nistaw nivutaw dwar dawn f'daqqa minnu favur. 26. Dwar is-26. Minnu favur kontra maġġoranza kontra stensjoniet? ma taddix. Il-emenda 27 minu favur. Nejn kontra? Astensjoniet? ma taddix. 28. Minu favur. 2 minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 29. Mill-istess persuna rapporter huwa favur, minu favur, minu kontra. Astensjonijiet. Taddi emenda 30, l-onorevoli Ashworth. Rapporter din id-darba huwa kontra, minu favur ħadd. minnu kontra stensjonijiet ma taddix. 31 Jan Mulder, rapporter wa kontra. Minu favur. Grupp ta' Jan. U tnejn oħra. Minnu kontra astensjonijiet ma taddix. 32 l-Onorevoli Ashworth, rapporter huwa kontra, minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet ma taddix 33 Soċjalisti, rapporter huwa kontra. Mela favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddis. Il-ħodor tastienu. 34. Jiena l-awtur ta' din l-emenda tixtieq tintroduċi l-emenda bil-fom Giovanni. Iva, jiena ser nippreżenta emenda bil-fom għal emenda 34 u l-emenda bil-fom titlob li l-istati membri biex jiżguraw illi l-istim li jibatu l-Komissjoni li l-Komissjoni ed tistabliċi l-proposti taħħa dwar il-pagamenti jiġu verifikati u ċertifikati fuq il-livell politiku xira f'kull stat membru. Din hija talba illi hija importanti immens f'termini politiċi. Din hija l-konklużjoni illi aħna sibna flimkien ma' rapporters meta kellna il-laqa dwar l-appropriazzjoni ta' pagamenti illi kellna ftit tal-ġimatilu flimkien mal-Ministru Mavrojanis u l-Kummissarju Lewandowski. U aħna hemmhekk f'dik l-okkażjoni realizzajna illi il-metodu illi huwa stabilit li involvi tliet istituzzjonijiet għall-evalwazzjoni tal-appropriazzjonijiet ta' pagamenti kien metodu żbaljat, metodu ħażin u dan ikkawża nuqqas ta' ftehim illi aħna kellna sena wara l-oħra meta ġejna biex nivutaw dwar il-budget u kellna naqblu dwar il-livelli meħtieġa ta' proporzjoni ta' pagamenti u s-sena l-oħra rajna li kienem nuqqas ta' ftejim bil mhux ħażin. Fir-rigward tal-nuqqas ta' organizzazzjoni li għanna bħalissa kull amministrazzjoni nazzjonali f'kull stat membru jew fuq livell nazzjonali jew inkella fuq livell reġjonali jew inkella f'aġenziji speċjalizzati dawn huma awtoritajiet illi jamministraw programmi Ewropej bi flejjes Ewropej u irċevew appropriazzjonijiet ta' pagamenti biex appropriazzjonijiet ta' impenn biex jagħmlu dan huma jitolbu għal l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti imbagħad u jibatuhom direttament lil digital kummissjoni illi min-naħa tagħha imbagħad tibda dan il-proġett pilota minnaħa tal-Kummissjoni. U għalek, għawni għedin nitkelmu dwar Digi Reġo għal tal-im matul il-ħajja, Digi Edukazzjoni. Digi nkoċernata għawnek tara xinu maċifri, tikritikom, forsi temendom, imbat tibatom l-diġi għal-budget u diġi budget jirġera dawn iċ-ċifri, jagħmel emendi, iżid magħhom, joddom u jirranġhom skont l-evalwazzjoni tagħhom. Jaraw jekk jazbux li huma xirqa jew serji u f'ħafna mill-pajjiżi il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Budget ma jkunx konxu minn din it-talba għall appropriazzjoni ta' pagamenti li qegħdin jaslu minn amministrazzjonijiet reġjonali jew nazzjonali jew entitajiet bħal dawn. U għalhekk meta DG Budget jew l-Kummissarju għal Budget irresta il-proposta tiegħu għal appropriazzjonijiet ta' pagamenti jew proposta għal sena li tkun ġejja jew inkella evalwazzjoni għal ħtieġa ta' pagamenti ta' appropriazzjoni ta' pagamenti għas sena preżenti l-abbozz għan abbozz li jindbat dan l-ammont totali li jindbat iwassal għal ċertu rabja u ċertu nuqqas ta' sodisfazzjon fost il-Ministri tal-Budget li xiejdu li ċifra hija dejjem molja wis u mbagħad waħlu fil-Kummissjoni jgħidu li l-Kummissjoni moħħa biex tonfoq u il-Parlament u kol u għafisat bl u minnaħal oħra l-budget nazjonali mandom stort dinija proċedura mistura ħafna, dawn iċ-ċifri jaslu minn kanali differenti, memx pubbliċità, memx trasparenza, mem lebda skrutinju minn tal-Parlament, l-għam il parlamenti Nazzjonali u laqqas mill-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew l-affarijiet għandu jaslu diġa lesti. U għalek permess ta' din l-emenda aħna edin proponu illi nitolbu metodu ta' ħidma differenti illi għandu jiġi stabilit mill-Kummissjoni u l-Istati membri. Għana edin nitolbuhom nitolbu kull stat membru illi jizguraw li jkun hemm ċentralizzazzjoni minn qabel tal-evalwazzjonijiet kollha tal-ħtiġijiet ta' proporzjonijiet ta' pagamenti u dawn iċ-ċifri jaslu mill-aġenziji kollha jew mill-entitajiet kollha tal-istati membri li qegħdin jamministraw il-programmi u l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti. U għalhekk dawn it-talbiet ta' appropriazzjonijiet ta' pagamenti għandhom jiġu ċertifikati hemm bżonn ta' dokument li jiċċertifikhom li ta' bilħaq huma meħtieġa u li mhux eh, huma eh, esaġerati dawn il-ċifri. Eh, dawn iċ-ċifri mbagħad għandhom jiġu ippubblikati biex ikunu jistaw jiġu verifikati, kritikati, jisir l-om skrutinju minna tal-Parlamenti Nazjonali, imbat wara ġala darba jiġu ċertifikati dawn iċ-ċifri jindbatu l-Komissjoni. Jekk ikonna metodu ta' ħidma ta' dan it-tip, mela allura mbagħad il-Kummissjoni kull ma jkollha tagħmel huwa illi żżid dawn ir-rikjesti ċertifikati ta' propressjonijiet ta' pagamenti u l-ebda Ministru tal-Baġit ma jkun jista' jilmenta jew jipprotesta dwar il-kont kollu kemm hu għaliex il-ministri jkunu ċertifikawhom dawn iċ-ċifri onkella xi awtorità oħra ta' livell aktar għoli tkun iċċertifikatom dawn iċ-ċifri minn qabel. U għalhekk tistgħu tifhmu għal idejna kont ħriġt bl-ewwel abbozz illi ma kienx tajjeb biżejjed għal kollegi tagħna minn pajjiżi illi huma ta' natura federali jew deċentralizzata għaliex dawn l-appropriazzjonijiet huma amministrati minn awtoritajiet reġjonali mill-lender jew inkella mill-komunitajiet autonomi fi Spanja per eżempju u għalhekk l-emenda bil-fom ser tippermetti biex aħna nqisu dawn il-każijiet speċifiċi ta' dawn il-pajjiżi federalizzati. U bekk aħna nkunu nistgħu nadottaw eh, lingwaġġ li ser iqis il-qada tal-istati membri kollha kemm dawk ċentralizzati f'kol dawk aktar deċentralizzati. Jiena ħadd fit-tul biex nispjegalkom biex kulħadd ikun jista' jifhem qed nindirizza lil pubbliku wkoll u l-ewwel qabel kollox qed nindirizza li rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill qed nispjega il-bażi politika hawnhekk, ir-raġunijiet politiċi għal din l-emenda li forsi tista' tidher bħala proposta teknika modesta. U għalek, wara din l-introduzzjoni, nishtiq nistaqsikom minnu favur emenda 34, ek joġobkom, ollu jdejkom. Grazzi, minnu kontra. Lebda vot kontra, stensjonijiet. Grazzi tassew. Eh, L-amendment est adopté à l'unanimité. Mela, l-amenda ġiet approvata b'mod unanimu. Amenda 35, Missur Salvador Garriga nifsu, rapporter wa favur, minnu favur kontra tliet astenzjonijiet għaddiet. Mela amenda 22 minnaħa tal-liberali din taqa. Amenda 43 u amenda 71 jaqgħu ukoll. U għalek naslu għal amenda 36 mill-Onorevli Ashworth, rapporter kontra minn favur. Tnejn kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 37, minnaħa tal-gwe, rapporter kontra, dawk ma favur, Kon kontra, gwe soċjalisti, dawk il-gruppi, l-oħra, astenzjonijiet, Helga et tastieni din maddiċ ukoll. Mbagħad amenda 38. Ir-rapporter wa favur, dawk ma favur, dawk ma kontra, il-liberali, astenzjonijiet, astenzjoni waħda għaddiet. Bat għanna kompromess numru 2, għonek għanna votazzjoni maqsuma, maqsuma fi tlet partijiet, ek kif ġiet mitluba mill-għaldi, mela ħani l-ewel parti tibda tisħaq li u tibni fiduċa miġi fl-ekonomija dak ma favur kontra tlieta astenzjonijiet għaddiet. Ħani votaw fit-tini parti, diġa kienet kritika sakemm tnaqqashom, eċetera, eċetera. Dak ma favur, kontra, liberali u li FD, astenzjonijiet, għaddiet. It-tielet parti. Dak ma favur, kontra, l-astenzjonijiet minħat li FD, għaddiet. Mela, il-kompromess għadda u dan ifisser li amenda amendi li jmiss jaqaw sakemm niġu għall-amenda teknika orali ta' Sur Lavija din amenda teknika u hawnhekk mawġuot. Din bisset ngħidilkom għall-informazzjoni tagħkom u għalhekk issa ser nivutaw fuq amenda 44 mill-Sur Ashworth, reporter wa kontra minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 45 mil-gwe, rapporter kontra, dok ma favur, kontra, maġġoranza astenzjonijiet maddiċ. Issa soċjalisti, amenda 46, rapporter kontra, dok ma favur, mela votazzjoni elettronika fuq amenda 46. għandi impressjoni li għanna kemm xejn maġġoranza hawnhekk favur, però jien verifikaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Mela 17 favur, 18 kontra, astenzjoni waħda, mela din m'għaddiċ. Amenda 47 minn edew gurun eh, mill-rapporti favur, dok ma favur kontra astenzjonijiet, tlita kontra astenzjonijiet din għaddiet. Issa l-ewwel parti ta' amenda 48 taqa, però mhux it-tieni parti. Mela ħan fuq it-tieni parti ta' amenda 48 rapporter kontra, dawk li ma favur, ħatmu favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 49 minna tal-gwe, rapporteru a favur, jekk aħna nżidu il- dan il-klim Compact for Growth and Jobs. Il-gwe huwa favur li jilħoloq ix-xogħol dak minn favur kontra vot kontra no, wieħed u din l-amenda għaddiet. Issa għandna amenda teknika għal paragrafu 19 dan diġi ammissur la vija mawx votazzjoni hawnhekk u issa nistgħu ngħaddu għal amenda 50 u 51 mill-Honorable Trupel dan ma votazzjoni in blok dok ma favur erba dok li ma kontra astenzjoniet ma Amenda 52 mill-Honorable Trupel anke għal Rupert kontra dok ma favur kontra l-istess astenzjoniet maddiċ. Amenda 53 mill-Onorevoli Matera, l-rapporter wa favur, kontra, astenzjonijiet, il-liberali u l-parti tal-ħodor, astenzjonijiet għaddiet pero din l-amenda. 54 din ġiet irtirata. Amenda 55 mill-Onorevli Garriga, rapporter favur, dok ma favur. Kontra is-soċjalisti u Helga astensjonijiet għaddiet. Amenda 56 mill-Onorevoli Rike, għanna amenda orali għawnek minnaħata rapporter u intom qegħdin titolbu biex t-eliminaw dal-klim cause for maintaining the sites cause for maintaining u minflok tħallu l-klim the sites to maintain. Xi aktar b'saħħita dak ma favur, dak ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu li jmiss, amenda 57 mill-Onorevoli Ashford, reporter kontra, dak ma favur, kontra, stazzjoniet maddiċ. Amenda 58 mill-gwe. U rapporter prenda eh, xaġa ta' sorpriza wa favur, mela dawk ma' favur kontra il liberali u li FD, Sur hardwert astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 59, li hija kompatibbli wkoll mill mela onorevli Mulder, dak ma' favur, kontra, tlita kontra astenzjoniet għaddiet. Paragrafu li jmiss, paragrafu ġdid, għanna amenda 60 mill-Onorevoli Ferrera, rapporter wa kontra dak ma favur, 2 kontra, maġġoranza maddiċ. Amenda 61 mill-Onorevoli Ashworth, il-rapporter wa kontra dak ma favur, wahda, astenzjoniet maddiċ. Paragrafu li jmiss, Amenda 62. L-istess autur rapporter huwa kontra dak ma favur, kontra, assenzjonijiet ma Amenda 63 mill-gwer rapporter huwa favur dak ma favur, kontra, il-liberali li FD sur Hartworth assenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal kompromess numru 3 fuq paragrafu 24 dak ma favur, dak ma favur il-kompromess, dak li ma kontra, tlieta astenzjonijiet għaddiet. Dan ifisser li jekk issa nistgħu ngħaddu mill-ewwel għal emenda 67 mis sura Ashworth ir-rapport huwa kontra. Dak ma favur. Tlieta dawk li ma kontra l-maġġoranza astenzjonijiet m'għaddietx. Amenda 68, rapport huwa favur, dak ma favur, kontra, żewġ astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu li miss, 69, għaxwert, reporter wa kontra, klima favur, tlita, kontra, astenzjonijiet maddieċ. Għamenda 70, mill-istess autur reporter wa kontra, dok ma favur, erba, dok ma kontra, maġranza, astenzjonijiet maddieċ. Paragrafu 27, mill-ġdita unek għanna amenda teknika, mill-sur Lavija ma nivutawx fuq din. Bat naddu amenda 72 mill-Honorable Triple, dak ma favur, kontra, assenzjoniet ma Paragrafu li jmiss, paragrafu 73 nissur sur Ashwer, dak ma favur, tlita, dak ma kontra, assenzjoniet ma Amenda 74. Eldan Guren, rapporta ma favur, dak ma favur, kontra, liberali li FD u Sir Hartog astenzjoniet għaddiet. Il-paragrafu li jmiss, amenda 75, l-Onorevoli Ferreira, rapporti huwa kontra, dak ma favur. Tlieta. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 76, għanna votazzjoni maqsuma, mitluba mill-awturi. L-ewwel parti l-eliminazzjoni tal-ewwel parti, ġifri bl-Ingliż edha edha reject the increase sa realistic approach. Mela ma' favur kontra astenzjonijiet ddiċ. Mbagħad rigward it-tieni parti, hawnhekk għandna l-eliminazzjoni t-tieni parti min considers sa agricultural policy. Dawk ma favur, dawk kontra assenzjonijiet. It-tieni parti għaddiet, tieni parti ta' din l-amenda għaddiet. Issa, amenda 77, għanna l-onorevoli Truppel, dak ma favur, rapportewa kontra, dak ma favur, tlieta kontra, astenzjoniet ma d Amenda 78 mil-gwa, rapportewa kontra, dak ma favur, kontra, Nerġaw niverifikaw, naħseb hawnhekk għandna maġġoranza kontra. Din hija emenda 78. Rapporter huwa kontra. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 14 favur, 32 kontra, na mela lebda estensjoni din ovvjament ma ddiċ. Mela, amenda 79, mill-Onorevoli Ashworth, rapport kontra, dok ma favur, kontra, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, maġġoranza ja kontra, mela għanna l-amenda do l-amenda 80 mill-Onorevoli Ashworth, dawk ma favur, tlita dawk li ma kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 81 minn Eden Guren Il-rapport ma favur, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 82 l-onorvili Ashworth, il-rapporter huwa kontra, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 83 mill-onorvili Truppel, il-rapporter huwa kontra, dak ma favur, diffiċi biex noddu bħalissa. Seba, tminja, disa, mela dak li ma kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Għamen darba 80 mill-liberali, il-rapporteru favur, dak ma favur, dak li ma kontra. Erba kontra, astenzjonijiet għaddit. Għamen da 85, Missur Gerbrandi, Rapporter favur, dok ma favur, kontra, tlita kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 86 li hija kompatibbli, rapporter wa kontra dak ma favur. Namlu vot għazazzjoni elettronika sabiex niverifikaw. mill votazzjoni miftuħa fuq amenda 86. Votazzjoni maluqa. Mela 14 favur, 22 kontra. Manna l-ebda stanzjoni di maddiċ. Mela s-san dawru l-pagġna u naddu l-amenda 87. Nistaw nihdu 7 minut 180 fl-imkien, il-rapporteru kontra, mela nivutaw in blok, dawk ma favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu li jmiss, amendat 89 mill-onorevoli Ashworth, il-rapporter wa kontra, dak ma favur, tnejn, dak ma kontra, maġġoranza stanzjoniet maddiċ. Istess paragrafu amenda design minna tal-gwer rapporter wa kontra, dak ma favur, dok ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda design minn Helga, rapporta li huma il-rapporter li kontra, dok ma favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Għanna l-istess maġġoranza bħal qabel. Mela, amenda minn mill-Onorevoli Ashworth, rapporter huwa kontra, dok ma favur, tlieta, dok li ma kontra, maġġoranza assenzjonijiet maddiċ. Amenda 93 mill-Gwe, rapporta li kontra, dok ma favur, Dawk li kontra assenzjonijiet ma ddiċ. Għamen darba u design minn Sur Alvaro, reporter u kontra. Dak ma favur, Dak li ma kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Issa, ħana għal kompromess erba rigward paragrafu 40, dawk ma favur il-kompromess. Grazzi, dawk ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Melissa nistaw naddu għal amenda 99 minn edhe, il-rapporter wa kontra, dak ma favur. Is-soċjalisti u l-gwe dak ma kontra, maġġoranza stanzjoniet ma d Amenda 100 mill-onorevoli Ashworth, rapporter wa kontra, dak ma favur. Tlita, dak ma kontra, maġġoranza stanzjoniet ma d għanna amenda 101 mill-onorevoli għaxwet rapportero kontra dok ma favur, tnejn, dokma ma kontra, astenzjonijiet, astenzjoni wahda din ma u 102 mill-onorevoli matera, rapporter ma favur, dok ma favur kontra, tlieta, astenzjonijiet għaddiet. Issa nixtin kun naf jekk amenda 103 ix kompatibbli. Iva, hija kompatibbli. Mela, l-amenda ta' Ejda u Barbara huma kompatibbli. Mela, amenda 103 dawk ma' favur, dawk ma' kontra, tnejn, astenzjonijiet, għaddiet. Dawru l-pagġna u għanna amenda 104 mill-onorevoli Ashworth, rapportera kontra, dawk ma' favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. 105 din ġiet Umbat għanna minn 106 din tinżam jista' jkollna votazzjoni blok 106 u 107 le. Mela amenda 106 dak ma favur kontra liberali li jafdi sur Harten għaddiet. Amenda 107 dak ma favur kontra l-istess pal ħelga għandna maġġoranza favur astenzjonijiet għaddiet naddu issa l-kompromess numru 5 dawk li ma favur kontra tlieta astenzjonijiet għaddiet 111 minn qede dawk li ma favur kontra Astenzjoni tqaddiet. Amenda 112. Il-rapporter kontra, dok ma favur kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 113 gwe, rapporter kontra, dok ma favur. Tnejn kontra. Nħafna astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 114, l-Honorable Ashworth, il-rapporter kontra, dok ma favur. Kontra Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 115 edhe dak ma favur, kontra. Għana u għed kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu li jmiss, għawnek għanna amenda orali teknika, s sur la vija. M'għandniex votazzjoni, imma għandna mbagħad l-amenda 116 mill-Onorevoli Ashworth rapporter. Nista' nieħodu minn blockdown 116, 118 l-emela. Amenda 116 rapporter kontra. Dawk ma favur. Kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. Amenda 117 dak ma favur. Kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. 118 dak ma favur. wieħed favur, minnu kontra assenzjoniet ma ddieċ. Xnajdu dwar amenda 19-120, iva dawn ma favur, iva rapporter wa kontra dawn, mela. Le, ma nistawx namlu minn blok, mela, menda 119, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet ma ddieċ, 120 dawk ma favur, 6, 7, kontra, stanzjonijiet d-dieċ. 121 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet dieċ Għanna l-istess maġġoranza unjak. Amenda 122. Iva, dik għanna nsibu fl-istess rizoluzzjoni sak danu l-kas, ma naħsibx li ħaj ħaj kawza dan. Pero ma kellix ċans nitkellem ma l-Honorable Gerbrandi, pero nipreferi kikun nivutaw. Mela, aħna nivutaw fuq il-amenda ta' Sur Gerbrandi. Rapporter favur, amenda 122. Mela, minu favur, kontra, is-Soċjalisti u Demokratiċi. Astazzjonijiet, din għaddiet. Dan huwa każ interessanti ta' amenda li ġim tirat u għadda. l rivri Truppel. Mela, rapporter wa kontra, dak ma favur. Kontra. Maġġoranza astenzjoniet ma d-dieċ. Mela, amenda 124. Dak ma favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. Amenda 125, Is-Sur Haug. Il-rapporter għandu amenda orali xijajt. Kjoġbok. L-amendament orali għandu xjaqsam ma l-introduzzjoni ta' uħut mill-eżempji. Umbat għalek, is aware of certain agencies,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 għaddiet bil-amenda tijak. Issa, għanna l-Onorevoli Richard Ashford, amenda 126 dokma ma favur kontra astenzjoniet, maddiċ. Mela, issa nistaw naddu assenzjoni rigward l-istituzzjonijiet l-oħra, ġifir il-rapporter. Il-rapporter huwa favur Amenda wieħed għed seba, dak ma favur kontra tleta stanzjoni ta' diet. Amenda 128 liberali dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 129 li pipi li pipi tala pal vot maqsum fi tlet partijiet. U fil-fat Derek kienet jitkellem fuq dan ġifri l-Konsil Ewropej Sirf Strasburgu. Mela, il-rapporter għandu vot ħieles, l-ewel parti, għan fuq l-ewel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Nivutaw fit-tieni parti dak ma' favur, kontra, nirridu nverifikaw mot elettroniku. It-tieni parti, nivutaw fuq it-tieni parti. Mela, nivutaw fuq it-tieni parti, intom il kolli votajtu fuq din it-tieni parti. Votazzjoni maluqa. Tax favur, 1tax kontra din maddeċ. Mela fu t tini parti, dawk ma favur, dawk li ma kontra. Rridu niverifikaw mill-ġdid. Jina t-nara għandi pressjoni li kienem maġġoranza, pero niverifikaw mod elettroniku. Il-votazzjoni maluqa. Iva, 19 favur, tax kontra. Astenzjoni wahda. It-tilet parti għaddiet. Tajjeb wis. Tajjeb wis, mela. Issa nistaw naddu għal kompromess 6 minnajr amenda 1 3 6. Juran anki jekk dan sir ikun ta' dużappunt ta' Sur Harton, pero kif jiena suġġerejt li rapporter jiena favur il-kompromess, però ifisser li jekk aħna nadottaw il-kompromess jiena nirtir amenda 136. Però Sur Harton, jit il-President, Sur Harton, jekk l-amenda tiġi irturata mill-awtur, inti f'dak il-każ ikollok il-possibilità li terġa tressa din l-amenda fismek. Jekk inti dejjem tixtieq ovvjament. Tajjeb hekk? Tajjeb. Mela. Mod separat aħna ħanivutaw fuq dan b'mod separat, mela. Issa ser nivutaw fuq il-kompromess mingħajr amenda 136 mela dawk li ma favur, favur il-kompromess 6, dawk li ma kontra, Wieħed assenzjonijiet din għaddiet. Issa, amenda 136 li maddi iktar tassur Juren imma hija tassur Harton, dawk li ma favur. Amenda 136, inti ovvjament favur. Mela, minu kontra issa? Astenzjonijiet. Mela, din maddiġ din l-amenda. Tajjeb wis. Mela issa għalhekk nistgħu ngħaddu għal amenda 135. Derek u għandha amenda orali. Eh, edha fit-test. Iva, dan għamenda, din u amenda teknika. Et nimbidlu xi kliem freeze għal taxation. Min freeze għal indexation, skużawni. Issa, paragrafu 83, is-sur farm talab amenda orali sabiex nbidlu l-kliem airlines bil-kelma air tickets minn lini tal-ajru għal biljetti tal-ajru. Issa, dan kien ikun kopert minn amenda 136, pero amenda 36 ma ġietx aċċettata. Mela dak minn favur, dak ma kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Mela, amenda 137, din ġiet irtirata u 138, 39. Ripur. Vota fuq omman blok le, mela. 138, rapporter favur, minu favur? Kontra? Haha. Votazzjoni elettronica. Votez, votez, votez. Mela votaw. Votazzjoni maluqa. 14 favur, 20 kontra di maddiċ. Mela, fu 139 dawk favur, kontra, liberali, Surħartom, l attenzjoniet di għaddit. Mela, għaw tlet emendi prezentati mis-sur Ashworth namlu għom f'daqqa, il-rapporter huwa kontra, minu huwa favur. Minn huwa kontra? Mela, maġġoranza kontra ma taddix. Issa, 143 il-rapporter kontra, minu huwa favur kontra, di ma Mela l-aħħar tliet emendi huma kollha preżentati minn Ashworth nistgħu naħduhom kollha f'daqqa dawk favur. Dawk kontra. Maġġoranza. Astenzjonijiet ma tgħaddix. Issa għannes ma dan kollu huma l-opinjonijiet tal-kumitati tal-kumitati. u aħna nħossu li dawn l-opinjonijiet kollha huma koperti mill-votazzjoni fil-Kumitat tal-Budget pala riżultat tal-votazzjonijiet tagħna u dan kollu ħajġi marbut ma' riżoluzzjoni ma jiġi kull sena. Mela l-aħħar votazzjoni, votazzjoni elettronika fuq il-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Ġa. Ok, Mela, votaw. Votazzjoni maluqa. Mela 27 favur, 2 kontra, 5 astensjonijiet, proset li żewġ rapporters. Għal din il-ħidma verament tajba li hija il-qofol l-aħjar kisba fit-tmim ta' numru ta' xhur eh, ta' xogħol. U din tikkonkludi wkoll il-ħidma tagħna fuq iċ-ċifri u il-kummenti tal-ġimgħa li għaddiet. Issa, il-votazzjonijiet l-oħra nagħmluhom illum wara nofsinhar. għalix għadu mux kollox eh, lest għal dik il-votazzjoni t-tinwada, allura nistaw nal u l-votazzjoni ta' dal-ħodu, issa nistaw naddu għal dibattitu fuq il-rapport intermedju. Rapporter Reiner. Grazie ħafna, Sur President, kollegi. Id-nar it-tnej wara nofsina kena dibattitu inizjali, forse ma kienx hemm daqshekk minna preżenti fuq dan ir-rapport intermedju. Hemm mitej u żewġ emendi prezentati u wara d-dibattitu ta' nhar tnejn. Ivario Kalfin u jiena. Ipprovajna insibu l-aħjar kompromessi. kif ukoll Jean-Luc Dahana u Ann Jensen ippruvaw jaraw il-parti ta' riżorsi propri. Issa mbagħad it-tnej wara nofsinhar u tlieta Kull kellim jiqaf. Mela, it-tnej wara nofsinhar u t-tlieta għambat. Kenna żewġ rounds ta' ħidma biex indaħlu dawn l-emendi b'tali mod li il rapport jibqa' wieħed sħiħ. Eh, kenna 27 kompromess kif ukoll xi emendi bil-fom li eh, ġew imqasma wkoll. Taħt ir-regoli ta' proċedura ta' din il-Kamra, l-an ta' dan il-rapport intermedju huwa biex naġlu ftit il-proċedura tal- afas multianwali, il afas finanzjarju multianwali annwali, u il raġuni hija nippruvaw nkunu lesti sabiex ikunu nistgħu negozjaw mal-Kunsill fuq l-aspetti kollha tal ftejn intermedju u l-MFF u dan beffett mill 23 ta' Ottubru il kunsillu kol għadġel xiftit il-ħidma tiegħu għadna ma nafux x'kien ir-riżultat ta' dan. Iżda se jkun hemm laqgħa speċjali tal-Kunsill tal-Ewropew fit-22 u 23 ta' Novembru rridu nkunu lesti għal dik il-laqgħa u dan huwa lan ta' dan ir-rapport. Aħna konna qbilna fuq numru ta' temi għabbażi eh, tal-rapport xor. Eh, u anka biex niddiskutu betters fil-infiq aħjar, l-outsourcing, il-proġetti kbar. Ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien, kif ukoll il-bżonn li konna proċedura ta' budget aktar flessibli fil-ġejjeni. U ovvjament imbagħad il-kapitlu kollu kemm ta' riżorsi propji. U xejn minn dan ma jeskludi l-possibilta li aħna immorru qudiem il-Kunsill Ewropew f'Novembru b'riżoluzzjoni iżjed wiesa. U dan bilan li nispjegawlhom eżattament x'numa l-limiti u r-red lines tagħna. aħna rridu li l-proċedura inwaslu għal konklużjoni kemm jista' jkun malajr sa tmim tas sena. Iżda mhux għaskapitu ta' kollox. Dak li provajna namlu permezz tal-emendi l-kompromessi huwa li nassiguraw li għanna finanzjar kif suppost. Kwalità U l-MFF inġibuħ f'konformità mal-programmi multianwali, rridu l-flessibilta Kif ukoll rridu l-skadenzi xi żied ma jkunu komplessi iċ-ċifri aktar ma bżonn tal-flessibilità xinkella l-affarijiet isru naqra iżjed diffiċli. U ovvjament għanna bżonn li naslu jkollna riżultat fuq ir-riżorsi propji u ma dawn l-erba punti li rridu nfukaw fuqhom. Jina ċert li Sur Kalfin ukoll jixtieq jitkellem, iżda qabel ma jitkellem hu Nixtieq ngħid li l-kooperazzjoni bejnietna kienet verament eċċellenti u l-istaff tas sekretarjat u dawk li għatu l-pariri verament ħadmu tajjeb flimkien. Iżda l-kuntest mhux wieħed statiku ħajkun hemm sorpriżi ċertament. U dawn irridu ndaħluhom fl-istrateġija tagħna. Il-grupp ta' ħidma presidenzjali diġa qed jitkellem dwar budget għaż-żona euro. Jekk inti segwi l-mezzi ta' xandir tista' tara li il-Prim Ministru tar-Renju Unit huwa favur għal raġunijiet ovvi, iżda hemm ukoll numru ta' stati membri li qegħdin eh, jitolbu li jimxu f'din id-direzzjoni wara il-vito tal-patt fiskali li jiġi inkluż fit-trattati. Iżda fl-istess ħin dan għajem numru ta' mistoqsi. Għalix fl-imkien mal-konsolidazzjoni u disciplina fiskali, l-ideja li namlu xaħġa separata fiħdan iż-żona euro e, memx dubju li hija sfida eċitanti. Iżda, jina najt li il-Kamra Tana u l-President tagħna insista fuq 60 biljun fl-ewwel pakkett ta' bailout jiġi inkluż bħala PM. U dana minn fil-budget. Brabta ma dak li qed fi fiż-żona euro allura l-mistoqsija hija għalfejn ma nkomplux biex jifdu l-istess direzzjoni. Irridu nitkellmu dwar dan għaliex hemm ħafna affarijiet li qegħdin jiġu fl-istess ħin. President Schulz ġim istieden għal grupp ta' ħidma presidenzjali u misajlat li saret di għanna iżjed rapporti interni u għanna negozjati u kol tana tal-MFF. Ma jistax ikonna li ċifri tal-MFF jitnaqsu fil-waqt li fl-istess ħin ikkunem diskussjoni dwar l-infiq għaż-żona euro. Jiġi xiġi fl-aħħar mill-aħħar. U jekk nortuhom man negozjati tal-MFF. Jiena minix avukat, iżda naħseb li dan mur kontra il-prinċipji bażiċi. Pratikament il-prinċipji bażiċi tal-trattati Ewropej Fl-Unjoni Ewropea l-euro hija ħaġa standard. Huma il-muniti l-oħra li huma l-eċċezzjoni. U meta pajjiżi oħra jilħqu ir-rekwiżiti neċessarji mbagħad iva jistgħu jitlu ma u jingħaqdu mal-euro. Id-dibattitu li għaddej bħalissa ġalna naħsbu eżattament xi jfisser għall-istrateġija tagħna u għall-pożizzjoni tan-negozjar tagħna. fil-qalba tal-suq wahdini hemm euro b'saħħitha bi 17 membru, instat membru u oħrajn li ħajnaqtu. Iżda din ma tistax ikoll outsourcing bil-qalba tal-Unjoni Ewropea li hija dawk li m'għandhomx l-euro. U jiena ma naħsibx li il-proċess ta' integrazzjoni Ewropew huwa dwar dan. Għalek dawn l-isforzi intergovernamentali eh, irridu in eh, notlu f'ommu. Rridu naraw kif ħan proċessaw dawn il-konsiderazzjonijiet. Mhux neċessarjament bħala emenda għal votazzjoni fil-Kumitat tal-Budget, iżajna jena naħseb li il-gruppi politiċi għandhom jikkonsidraw Kif nistaw namlu ċara? li għanna bżon l-unità fil-budget u l-emenda 175 ta' Joran Fern, kif ukoll il-lingwaġġ li huwa inkluż fl-annes għal riżoluzzjoni tagħna. Għaliex jidher li hemm ċertu ammont ta' momentum li huwa għaddej u irridu inwaqfu ħissa qabel ma jkun tard wisq. U wara il-votazzjoni tal-Kumitat tal-Budget ħataraw dokumenta ħidma minna ħatar rapporters u dan iżid mal-MFF u eh, l-IIA biex nuru li aħna lesti li nkomplu mxie qoddimu għankan nikkomunikaw mal-Komissjoni. Is-Sur Kalfin. Iva, grazzi ħafna, Sur President, l għet nishtiq nirringrazzja l segretarjatu u l-Minjat il-Pariri għal xfer għedin jaħdmu taħt pressjoni kbira U nishtiq nirringrazzja wkoll il-kollegi kollha mill-gruppi politiċi kollha x'konna qegħdin naħdmu flimkien. F'dawn il-kompromessi li ħataraw kien hemm xi ftehim verament diffiċli għall-gruppi kollha. Iżda aħna provajna noħorġu b'dokument li se jkun jista' eh, jiġbor maġġoranza kemm jista' jkun għaliex għal darba oħra din hija xi ħaġa verament importanti għall pożizzjoni tal-Parlament. Għana zammina mar rapport xor u zammina u kol mal-kunċett li l-maġġoranza ta' teks dan il-rapport irrid ikun marbut mal-MFF nifsu. Jina nistanajt li aħna evitajnih biex ikon ma jkonniex kwistjonijiet marbuta ma' kod deċizjoni, eh, ma fil-fat dawn il-kwistjonijiet provajna n-minimizzawon kum jista' jkun. Jena verament ikun interessat li nisma reazzjoniet minna ħatakom, jena naħseb li l-maġġoranza tal-kunċetti li ġew prezentati huma inklużi fil-kompromessi. Nixtieq nirringrazzja l kulħadd minn kull minn għamel emendi u preżenta emendi għaliex xuħut minnhom verament għandhom valur kbir u itejbu ħafna ir-rapport. Żewġ punti addizzjonali aħna edin naħdbu fuq l-MFF li mis f'nofs eh, l sviluppi u naf li għadin eh, xnijat u stqarrijiet, etc. Iżda, ġvir li edin edin ħeju għal budget Ewropew ieħor. Aħna ma nistawx ninjoraw dan il-fatt. U jekk aħna nistgħu ngħidu li dinja kisba verament tajba li diġa' għaw 11 il-pajjiż li firmaw litra lill-Kummissjoni, li jintroduċu il-kooperazzjoni l-FTT fuq l-interessi fuq l-FTT din huwa tajb ħafna għax il-Parlament kienet kopra fuq dan, iżda irridu naraw it-tħul fejn ħajmur. Jekk dan u xħajkun fil-budget li qegħdin diskutu aħna jew kellha fil budget ieħor kellha fil-budget nazzjonali. U jiena naħseb li din id-diskussjoni hija marbuta propju mal-MFF. Ovvjament dawn l ideat kollha jinsabu fi stadju verament preliminarju, iżda nafu li fil-Parlament diġà hemm kollegi li qegħdin jaħdmu fuq dan il-President tal-Parlament u anvolut ukoll, u jiena naħseb li dinja kwistjoni rridu nsegwa mod stret ħafna għalek jina naħseb li f'dan il-rapport u f'rapporti oħra, inkluż dak li ħankunu għedin votaw fuq u l-lum għara nofsinar, irridu nassiguraw li l-pożizzjoni tagħna li nżommu mal-metodi tal-komunità tkun hemm tkun preżenti u nżommu magħha għax inkella jiena nibża li l-MFF ħajkun fl-arja jekk ma nkunux nafu eżattament il-budget tal-Unjoni Ewropea x'ħajkun. Aħna għadet netkellmu dwar ċifri, prinċipji, eċetera, eċetera, f'negozjati verament diffiċli, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jean-Luc. Grazie ħafna, Sur President. Palmadon kif għallu eh, il-kollegi jinsinu jiena konna għedin naħdmu fuq il-rizorsi propi. Aħna minna numru ta' proposti mm, bilan li konna ċertu emendi u palma forsi tafu l-intenzjoni tagħna f'dan ir-rapport kienet li nispeċifikaw b'mod aktar ċar il-pozizjoni politika tagħna dwar l-użu ta' riżorsi propji u l-MFF kif nistgħu eh, innizluhom u dawn jinsabu f'ħamesa jew sitt punti fir-riżoluzzjoni. Iżda jiena nixtieq intenni wkoll il-kummenti li saru minn kien żewġ kelliema ta' qabli. Għaliex meta t-nitkellmu fuq riżorsi propji hawnhekk, dan huwa element pożittiv fih innifsu li hemm 11 il-stat membru li iffirmaw għal proposta ta' kooperazzjoni. Iżda jista' jkunu diskussjonijiet paralleli jistgħu forsi xeklu dan. Jista' jkun li hemm l-intenzjoni ta' ċertu nies jużaw l-FTT tajba biex eh, jiffinanzjaw il-budget separat għal żona euro. Issa dwar il-proposti tal-Kummissjoni fuq l-MFF, din tispiċċa timmina da kompletament. Alex, se jkonna namlu dibattitu fuq dan? Għalix il-klim kollu fuq il-budget ta' zona euro jista' jinfluenza dibattitu aktar wisa. Jina fassal dokument ukoll li jippreżenta il-proposti tagħna sur President. Fuq ir rizorsi propja bażi tal-VAT. L-intenzjoni fir-rapport huwa li nenfasizzaw ix-xewqa tagħna li xiftit mill-VAT jibqa bħala rizorsi propji, anka jekk jidher li hemm xejra fil-kunsil lejn l-abolizzjoni ta' dan. eh, Ann Jensen. Grazzi ħafna. Sirma Livelo kellu verament biex xogħol biex joħroġ b'dawn is-soluzzjonijiet imma jiena kuntenta bir-riżultat għax irnexxielek tassigura li ir-rapport mhux ħajkun twil eżaġerat u mhux ħajkun qed jirrepeti ir-rapport xor li huwa xar li xar importanti. Issa fuq ir-riżorsi propji jien għandi ftit affarijiet xi nżid ma' dak li qal Jean-Luc Jiena naħseb li huwa importanti li aħna f'dan ir-rapport iva ngħidu eżattament x'għandu jkun il-ftehim politiku li aħna tlabna. Ġi aħna tlabna li e, mhux ħanazzu l-kunsens tagħna fuq l-MFF sakemm ma jkunx hemm ftehim politiku fuq il-riżorsi propju u dan jinsab fil-punt 59 hemm sitt punti li jiena naħseb huma importanti ħafna, partikolarment l-aħħar waħda li tajt li jekk il-risorsi propri ma twassalx għal tnaqqis sinifikanti, insinifikanti tal-kontribuzzjonijiet bazati fuq il-GNI tal-Stati membri, il-Kummissjoni ħat toħroġ bi proposti ġodda. Qed nippruvaw li nsibu impenn bejn l-istituzzjonijiet li jkomplu il-ħidma eh, u jsibu aktar rizorsi propri li forsi jistgħu waslu għal noqqas ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali. U jiena naħseb li eh, dinja miktuba b'mod tajjeb ħafna u nitlob l-appoġġ tal-Kumitat fuq dan. Li rapporteur. Alors, Salvador Garriga a demandé la parole. Grazzi ħafna l-rapporters kollha issa nagħti l-kelma lil Salvator Garriga. Grazzi ħafna sur President. Jiena nimmaġina li xi kollegi jispiċaw jitlu eh, f'dettalji ta' problemi speċifiċi ta' dawn l-emendi ta' kompromess. Jiena bħala grupp, ta' grupp politiku nishti eh, verament nifraħ lill erba kollegi li għamlu eh, rapporti u jena naħseb li dinja bazi ta' negozjar tajba ħafna għan negozjati li ħajkonna mal-Kunsil. Jena naħseb li mixin fid-direzzjoni ta' rapport xor li diġa approvajna fil-2011 fil-Parlament, anzi jeti tejjeb dan il-rapport jeti jaġġornaħ u jippermetti li kunem negozjar eh, realistika mal-Kunsil li huwa eh, deċis li inaqqas il-kwantitajiet inizjali mhux biss tal-Parlament imma anka fil-proposta tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li dan ir-rapport intermedju jistabilixxi toroq alternattivi ta' kif nistgħu nagħmlu ċertu pressjoni fuq il-Kunsill mod partikolari għal dik li hija relazzjoni bejn l-lotja finanzjarja u l-flessibilta għax hija importanti għax hekk ma jkonniex biżejjed riżorsi biex ikun nistgħu nwettqu l-programmi komunitarji irridu nkunu nistgħu noħorġu mill-budget komunitarju li żjed flessibilità politika u din il-flessibilità hija kwistjoni kemm politika kif ukoll waħda teknika. Għalhekk jiena naqbel bisħieħ ma' dan ir-rapport eh, dak nixtieq nitlob il-gruppi politiċi u eh, dawk il-persuni li jemendaw mod individuali li nipruvaw naħdmu propju għabbazi ta' dawn il-kompromessi. Jena naħseb li dan jirrappreżenta punt komuni, forsi ħafna minna ma jkunux eh, ħajaqblu ma ċertu paragrafi, iżda jena naħseb li xorta waħda l-rapport irrit jiġi infassal propju madwar dawn il-kompromessi li ġew infassla mir-rapporters E ma niprovawx nqodu nitlu fid-dettal ta' emendi individwali li mhux ħajġu appoġġati minn gruppi oħra u li forsi jistgħu wkoll inaqsu mill-kunsens li rnexxinna niksbu f'dawn il-kompromessi. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, Grazzi ħafna. Helga Triple. L-ewwel net nixtieq nagħmilha ċara li l-interess maqsum tagħna għandu jkun li nassiguraw li jkun hemm aktar riżorsi propri għall-Unjoni Ewropea sabiex ikunu aktar indipendenti. Jena naħseb li mm, dijem bil għam mill-maġġoranza. Issa rridu namlu ċara wkoll meta nitlu fin-negozjati li aħna minn perspettiva parlamentari u din xi ħaġa rridu waslu anke l-opinjoni pubblika u nikkomunikaw għal-kumplament tal-parlament. Rridu namlu ċara li aħna maħniex lessi li nitlu floba fejn negozjati fuq l-MFF e, fejn aħna għanna ċertu drittijiet li maħniex ħanċeduhom. Ma nix ħan permettu li aħna nispiċċaw marbuta eh, f'dibattitu dwar il-budget separata zona euro għax dan ħajitlob Ftejn ġdid intergovernamentali il pepe e eh, tispiċċa tkun eskluża il eh, anzi il-Parlament Ewropew jispiċċa jkun eskluż. Palissa n-nis edin jitolbu għal aktar Ewropa iżda l-kwistjoni e, eh, deċiżiva hija eh, li edin nċeddu il-kontroll budgetarju ma dimma nistax ma maħniex ħanċedu il-kontroll tagħna fuq il-budget. Nixtieq naqsam magħkom xiftit kwotazzjonijiet li jinsa li kienu fil-Observatory tal-Unjoni Ewropea L-istati membri edin jibdew jidraw l-idea li jużaw eh, il-budget tagħhom apparti il-budget ta' zona euro bl-aħħar konklużjonijiet, la bozza konklużjonijiet qabel is-summit tal-ġimgħa il-dieħla ċarament qed jagħmlu distinzjoni bejn it-tnejn. Imbagħad kwotazzjoni oħra l-aħħar lingwaġġ fuq l-idea ta' budget ta' zona euro li diġà ġiet prezentata f'Ġunju hija indikazzjoni li hemm kunsens eh, lejn din iċ-ċaqliqa fost l-Istati membri għaliex ma tirriflettix il-negozjati fuq il-budget bħal-nissa. Anka għal pajjiżi mhux ta' zona euro li eh, ma tantx eh, jihdu gost li jħolqu din l-idea ta' Ewropa f'żewġ veloċitajiet qed jibdew toġobhom din l-idea. Fl-10 ta' Ottubru qed naraw li din dan il-pajjiż mhuwiex qed jibża minn budget separat għaliex ħerta waħda ħajkollu font konġunt. Minn barra dan mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa li ħadd tiġri fl-ewwel ta' Jannar tal-2013, l-idea għadha mhix matura u huwa diffiċli aħna nimmaġinaw li mekkaniżmu bħal dan se jibda jaħdem sal-2014. Serafin għal ukoll li m'hemmx ċarezza għalissa dwar dan il-budget addizzjonali kif tuża. Ċertament ħajkollu jkun marbut ma' politika ekonomika u kompetitivita fi zona euro. Diskussjonijiet fuq dan is-suġġett mhumiex ħajkonkludu malajr. U Sur Cameron? Is-Sur Cameron qal se jasal żmien meta se jkollna bżonn żewġ budgets tal-Unjoni Ewropea. Waħda għal munita waħdina għaliex se jkollhom jappoġġaw iżjed lil xulxin. Umbagħad forsi jkun hemm budget usa għal kumplament. Ġvi hemmhekk diġà nistgħu naraw x'inhuma ir-riski għalhekk jiena naħseb li aħna bħala parlament ċertament għanna niddefendu l-interessi tagħna u nkunu ċari dwar aħna xirridu naraw. Ovvjament, Iva naħseb li hemm raġunijiet tajbin ħafna għal dawk li huma riżorsi propri, rridu ninvestu b'mod aktar intelligenti u nonfqu fl-aħjar fl-aħjar oqsma, iżda din xi tkun parti integrali tal-budget Ewropew u din hija xi ħaġa rridu nagħmlu ċara bħalissa, grazzi. Merci Elga. Jan Mulder. Grazzi ħafna Helga, issa Jan Muller. Grazzi Sur President jien ukoll nixtieq nifraħ lil Eh, l-rapporters għal tentativ liħ u kompromess. Jena naħseb li din hija ħaġa verament importanti f'dawn is-sminijiet li bħala parlament kemm jista' jkun nippreżentaw front maqut kontra il-Kunsill. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li dan mhuwiex mument li noqogħdu ninsistu fuq xi punti partikolari. Rridu nuru eh, l-unità kemm jista' jkun. Issa dwar xnijat kollha li għaddej bħalissa fuq l-FTT tal-11 il-pajjiż jekk ix intuża eċetera, eh, li jekk hux hemm budget separat ta' żona euro, eċetera. F'dan l-istadju jiena naħseb li huwa verament importanti li il-Kummissjoni tieħu pożizzjoni ċara ħafna xini il sitwazzjoni meta għandik dik li huwa trattat, jiena minn ċert x'inhu xini il sitwazzjoni iżda l-Kummissjoni għandha dritt tal-inizjattiva u għabbażi ta' dan mbagħad jiddeċidu l-Kunsill u Parlament. X'a tkun il-pożizzjoni tal-Kummissjoni? Fuq dawn il-proposti kollha interessanti fuq budget separat, eċċetera. Jiena naħseb li dan ħajkun importanti ħafna Jiena ma naħsibx li l-Kunsil fil-22-23 ta' novembru jil-ħaftajim għabbażi eh, ta' dan irrid jinnegozja mal-Kummissjoni. Imma l-Kummissjoni għandha ġitta inizjattiva. U l-affarijiet allura kif eh, ħajimxu l-qoddim? Jena naħseb li huwa tajjeb li konna parir legali fil-ġejjini dwar il-pożizzjoni skont trattat. Grazzi ħafna jan. Jitaħawk. Grazzi Iva jina tlabt għal kelma. Għalix meta niġu għal dan il-budget Ewropew, jina naqbel mal-mod kif Rainer u Evalo trattaw din il-kwestjoni. Jina tlabt il-kelma għal raġuni mux daqsak importanti, iżda met nara li dwar il-rapport intermedju għanna l-istess diffikultajiet eh, palma jtikolli jena jew kelli ma' rapporti ieħor, ġifiri l-kwistjoni tal-aġenziji. L-interess tiegħi fl-aġenziji mhuwiex bħala grupp soċjalist. Din hija pożizzjoni, mhux pożizzjoni tal-grupp imma pożizzjoni tal-Parlament Ewropew lejn l-aġenziji. Tliet snin ilu bdejna naħdmu fuq dan il-grupp istituzzjonali u aħna rnexxinna neħu riżultat li ġie firmat fl-Ulju li għadda. Nispera li din ix-xogħol kollu ma mill għal xej, sa qegħdin nippreżentaw l-emendi u mbagħad dawn l-emendi jsiru kompromessi. Iżda dan kollu dajja fil-ħidma li għamilna għal tliet snin. Eh, ma jistax ikun da. Fil-gruppi politiċi, pratikament il-gruppi politiċi kollha li eh, kienu rappresentati, kooperaw, kien hawn tliet persuni minnaw, jiena fostom. U għana l-kollegi tajnijom informazzjoni, ma konniex grupp sigrit. U zamejna l informat dwar dak li kon qegħdin namlu Iżda set naraw li dawn l-emendi tiġu prezentati. Jider li għaw idea ġtida f'dawn l-emendi. Et jirġaw jivvintaw kollox minn ġdida dawk li huma l-aġenziji. Le, minn tom qed terġgħu tivvintaw kollox minn ġdid, jirġaw jerġgħu aqraw l-approċċ komuni. Ma mhux dak biss, aqraw il-ftehim li tħallna li għamilna mal-Kummissjoni u sa tmiem ta' din is-sena 50% minn dan huwa Monika Halmar u Asjan de Brang ma jataw, ħajkolli nirrepeti l-istess messaġġ lilu wkoll aqraw dak li bilna fuq huma l-Kummissjoni. Sa tmim ta' din is-sena l-Kummissjoni se tibda taħdem u dur daw l-affarijiet kollha li ftiqna fuqhom. U dan infisser ukoll li se jagħtuna kriterji kif suppost u oġġettivi li jippermettew lilna li permettu lilna ma mhux lilna biss għaliex parti hija l-awtorità leġislattiva parti l-oħra iwa l-Kunsill dan ippermettilna jew li u ċertu aġenziji kompletament jew inkella li ċertu aġenziji jinaqdu fl-imkien sabiex il-flus tagħna jiġu minn fuqa mod iżjed effettiv. Għalek, għen nistennew il-proposti mill-Kummissjoni. U għen zommu f-moħna dak li hemm miktuf dan l-approċ komuni. Għazzu li l-Kummissjoni ħin biex jaħtu fuq dan, ma nix għalfej noqdu nerġa' niventaw ir-rota minn ġdid. Li emenda ta' kompromess riċenti li qed nitkellem fuq hija emenda 21. Eħallu f'naħa u emendi simili, eħ warbu għamal issa, jgħin nitkellem. U forsi aħjar li jedna dan qabel ma votajna fuq il-rapport ta' Johannes. Ma tantx kena ċans iżda. Iżda jina naħseb li m'għandniex kontinwament nisbitċaw eh, nispiċċaw nimmilaw il-ħidma tagħna stess għax isna dejjem morru lura għal puntat luq. Il-kisbit kollha tagħna għal dak li huwa l-Kunsill dak kollu li ksibna mal-Kummissjoni sabiex huma eh, jaħdmu f'ċertu idejat, isna qed niddubitaw minn da kollu, isna rridu nerġgħu nibdew. Fil-lista li għadna kif rajna minna li għak il-numru 21, ma nafx jekk irġivejtu eh, xie emendi oħra. Jina kontat nara dawn l-emendi dwar l-aġenziji. Jekk intom tridu tajdu xi ħaġa dwar l-aġenziji, forsi nistgħu nirreferu sempliciment għall-approċċ komuni, ma tiqfux hemm. Għaxek li maħna ħana slunki, grazzi. Grazzi, Jutta. Allora, beaucoup de collègues ont donné la Grazzi, Jutta. Għam ħafna kollegi li talbu biex jitkellmu. nibda bil-koordinaturi l-ewel imbat. Nadi għal-kollegi l-oħra, l-nevoli ferm. Grazzi, President. L-ewel net, nishtiq nir-ingrazzja minn qalbi li rapporters għamlu bieċa xol eċċezzjonali u kienet deċiżjoni għalija ħafna illi konna dan il dawn il-korrapporters dawn ir-rapporti għaliex dan wassal għal situazzjoni fejn għanna għaqda mifruxa. Nishti nejtu kol illi issa bżon illi namlu pressjoni fuq l-istati membri biex u ma jisibu ftejim sal ħar ta' novembru hija ħaġa pożittiva li hemm din il-pressjoni marbuta ma' żmien hawnhekk nittama illi ma twassalx għal l-għar xenarju possibli fejn għanna l-istati membri li jiddefendu l-budget, oħrajn CIP u oħrajn jiddefendu l-koezjoni u manħallu xejn biex inżidu l-ambizjonijiet fi riċerka li sviluppu l-innovazzjoni, per eżempju, dik l-ħaġa li tista' tiġri u nittamaw li din il-ħaġa nevitawa. Xi kummenti dwar tliet kwistjonijiet differenti dwar il-politika komuni tal-agrikoltura. Naf li hemm xi emendi infassla sansitra mill-grupp tiegħi illi aħna għandna nibdlu il-formulazzjoni mir-rapport eh, ta' rapport xure dwar is-CAP Jina kelli diskussjoni ma l-onervoli għalli ċaħna aħna wkoll qegħdin nivvutaw dwar l-opinjoni tagħna dwar is-CIP l wara nofsinhar u jiena naħseb li zommu ma mal-lingwaġġ tal-Kumitat Xuri għaliex inkella jekk ma nagħmlux dan ser noħolqu aktar problemi meta niġu biex nitrattaw is-CIP. It-tieni ħaġa, jiena rapporter ukoll dwar il-faċilità Connecting Europe il-kompromess numru 8 minna ta' rapporters jikontradiċi xiftit l-opinjoni li diġa adottajna ħna pala komitat għal budgets nista' nifhem raġuni jingħad illi għall-inqas mal-ewwel snin aħna għandna nħarsu l-allokazzjonijiet nazzjonali u dan il-fond il-fond. Nixtieq infakkarkom illi il-proposta hawnhekk trid tikseb valur miżjud Ewropew u biex nitbedu mill-allokazzjonijiet nazzjonali iżda nista' nifhimha din ir-raġuni għal dan il-kompromess jiena mhux ser nivvota kontrija imma tipprovax tagħmlu xi ħaġa iktar minn dan għaliex ser nitilfu l-punt kollu wara din il-faċilità Connecting Europe. Fl-aħħar net il-kwistjoni ewlenija unek, il-diskussjoni dwar il-budget ta' zona euro. U importanti immens li aħna nżommu mal-prinċipji tagħna, aħna nżommu mal-emenda 175, l-emenda tija stess, l-emenda ta' Vajlo Kalfin 15 u r-rapport tisen għaliex sissa manna lebda raġuni biex aħna nitbedu mill-prinċip, mill-pozizjoni ewlenija tagħna dwar l-unità laqda tal-budget rigward ta' trattat fost l-oħrajn. Iva nafem diskussjoni għaddejja li rridu nseguha birreqa iżda. Jekk aħna naċċettaw xi ħaġa oħra, issa dan ikun pass drastiku lejn Ewropa b'żewġ veloċitajiet. Ser nanalizza dak li qed jagħmel is-Sur Cameron. Jekk ikollu spjegazzjoni pożittiva xewqa tiegħu. Ovvjament, minħal oħra nistennew illi nirċifu dejman anqas kontribuzzjonijiet minna naħa tar-Renju Unit. Huwa jrid illi jonqsu l kontribuzzjoniet minna naħa tiegħu hi Jekk aħna jkonna dal-approċċ ser niltaqgħu ma' għawġ kbir. Xi ħaġa oħra dak li qed jiġri nafu l proċess għaddej veloċità kbira ħafna irdu nippruvaw nikkoordinaw qabel ma jkollna l-iskadenza ħarija għal plenarja biex bekk naraw jekk tfedġiet xi ħaġa ġdida forsi jkollna laqa mal-koordinaturi ma' rapporters biex naġġornaw ruħna dwar l-iżviluppi qabel ma aħna finalment niddeċidu dwar kif ser nivutaw fil-plenarja. Iżda sissa xejn u ħadd ma' perswadini illi aħna m'għandniex għalfejn ma nżommux ma' dawn l-emendi. Grazzi Goran l-Onorevoli Klute. Grazzi, President. Jiena nixtieq nibda billi nikkritika xi ħaġa il gwema ma mistidna mistiedna fil-negozjati ta' kompromess. Nixtieq illi fil-ġejjeni aħna nkunu mistiedna fil-negozjati dwar elementi ta' kompromess. Ekk jiġri f'komitati oħra is-soltu jistidnuna wkoll. Issa dwar il-kontenut. Jiena nappoġġa ħafna mill-punti u se napoġġaw ħafna mill-punti li saru dwar il prorogattivi tal-Parlament. Aħna qegħdin niġbdu l-istess ħabel hawnhekk fost il-gruppi politiċi kollha dejjem xtaqt nisħaq dwar dan u dejjem appoġġajt dan fil-grupp ta' kuntat, iżda huwa importanti li aħna nkunu mistiedna f'dawn il-laqat dwar l-emendi ta' kompromess. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji l-FTP, l-FTT tissemma fil-rapport imma tkun idea tajba li kieku aħna kellna nagħmlu rikjesta ċara u tonda dwar dan dan id-diskutejni fih dan il-Kumitat Ekon jiena membru ta' dan il-Kumitat u mill perspettiva tal-Kumitat Ekon kienem kunsens mifrux favur l-FTT u għalek dan il-punt irridu nisqu aktar dwaru. U dan għandu jkun fost il-kumitati tal-parlament għandhom jikkoperaw dan jissemma fil-dokument iżda naħseb il punt nistaw nitċaraw aktar. Għal raġunijiet ta' swieq finanzjarji u kol raġunijiet budgetarji għanna nejdu li dinija possibilità biex aħna nappoġġaw biex nallokaw dawn ir-riżorsi propri u insaħħuhom. Hekk jogħġobkom araw illi din tidher aktar biċċar. Grazzi, l-onorevoli. Sidonia. Nishtiq nir-ingrazzja l-personal u r rapporters għal-ħidma tagħhom li tirriflet id diskussjonijiet illi aħna kellna fl-opinjoni tiegħi hija bażi tajba ħafna fuq ix nivvutaw għada. Jiena nixtieq naqsam magħkom kummenti dwar tliet kwistjonijiet il-kompromessi, l-emendi li ma jinsabux fil-kompromessi u għanna iva nikkonsidrawhom u it-telet punt tiegħi u għadwar il-kwistjoni tal-ħolqin possibli tal-budget għad-zona euro. Dwar kompromessi naħseb li huma raġonevoli, inklusivi u korretti wkoll. Jekk nifoka fuq dawk li jien għandi xi ftit tal-problemi bihom ovvjament dawn huma eċċezzjonijiet xejn aktar. Il-kwistjoni ewlenija hija marbuta mal-politika għall-klima, mod partikolari. Emenda ta' kompromess numru 6 jiena siba diffiċli li nappoġġa starrija partikolari waħda f'din l-emenda marbuta mal-mainstreaming il-ġlieda kontra tibtif li klima li twassal għall-inqas għal 20% ta' nfiq marbut mal-klima. Din għalija hija riġida wisq din il-mainstreaming tal-budget tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu kwistjonijiet marbuta ma' tibdil fil-klima. Ovvjament dan jista' jfisser li jiena forsi tlif xi ħaġa maqbad xi ħaġa minn min dak li konna qbilna dwaru ma sa fejn għafjen ma konniex qbilna dwar stqarri daqshekk riġidi. punti l-oħra li għaw ma tajbin is ta' kompromess numru 11 jina għandi dubju dwar l-inħaltu il-CAP il-pagamenti diretti l-bdiewa u l-fondi l-izvilup rurali. Huwa diffiċli naqduhom fl-istqarrija waħda u nagħmlu amalgamazzjoni tagħhom u għalhekk jiena nissuġġerixxi li nerġgħu naħdmu mill-ġdid din l-emenda ta' kompromess inkella nagħmlu vot maqsum. Iżda l-emenda hija meħtieġa. Il-pagamenti diretti u l-iżvilupp rurali mhumiex eżattament l-istess ħaġa f'dan il-kuntest. Kummenti ieħor dwar il-kompromessi Anzi, le, ser niqaf hawnhekk. Ser naġġa'. Nitkellem dwar l-emendi individwali issa kien hemm setta emendi individwali li ġew infasla biex jisħu dwar id-dimensjoni favorit kabbir tal-budget Ewropew. Fl-opinjoni tiegħi dan l-aħħar din ġiet ikkontestata kien hemm ħafna argumenti li għajmu dubju dwar jekk il-budget tal-Unjoni Ewropea u wix kabir tkabbir u wix favur l-impjigi u jekk huwiex budget immirat lejn l-investiment. Jiena nemmen il-IVA ek u il-budget nixtieq nistaqsi li rapporters nixtieq nitlobhom biex jerġgħu jikkonsidraw dawk l-emendi illi jisħu dwar dan ir-rwol tal-budget tal-Unjoni Ewropea biex jixpruna it kabir u l-impjigi. Issa l-aħħar ħaġa dwar il-budget ta' żona euro ma nistawx ninjuraw illi xi ħaġa qed tiġri. Palissa aħna marċevejniex biżejjed informazzjoni maħniex involuti b'xorti ħażina bħala parlament fil-letejjiet għadli għaddejjin fil-ħolqin, jekk nistaw nsejħulu hekk ħolqin tal-budget taż-żona euro hemm aktar mistoqsijiet milli għandna tweġibiet Aħna kif ser inkunu involuti pala parlament f'kull tip ta' ħolqien, kull tip ta' twaqif ta' dan il-budget tal-zona euro. Għalija din hija xaġa ta' tħassib illi aħna biss persuni illi edin narawx qed jiġri u naqraw il-gazzetti biex nkun nafux qed jiġri sakemm mawx din il-kamra li huwa involut. Fl-opinjoni tiegħi il-minimu li nistgħu nagħmlu huwa li nitolbu biex il-Parlament Ewropew ikun involut f'dan il-proċess. Jiena naqbel ma tħassib tal-kollegi tħassib marbut ma nuqqas ta' stqarrija jew nuqqas ta' tarif dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea din hija xi ħaġa li iva għandna nitolbuha għandna nkunu nafu jekk teżistix din il-pożizzjoni u jekk ma teżistix nitolbu biex tinħoloq. L-aħħar ħaġa jiena naħseb illi aħjar ma nformulawx il-pożizzjoni tagħna fir-rigward tal-budget ta' żona euro għaliex hemm bżonn ta' aktar xogħol hawnhekk. Aħna dan mhuwiex lantana illi noħolqu l-pożizzjoni tagħna, illi nistabilixxu l-pożizzjoni tagħna dwar il-baġit ta' żona euro. Fadlinna ħafna aktar x'naqtfu qabel ma naslu l-pożizzjoni, aħna rridu nżommu mal mal-fatt li rridu nibatu messaġġ ċar għal kunsill ta' Novembru u f'dak li rigwarda l kunsil ta' Ottubru rridu niżguraw illi aħna nkunu involuti fil-proċess. Grazzi, Sidonia. Onorevoli eh, eh, poco tiempo porque... Grazie, Sur President. Mux ħan iprofa ma nħux ħafna ħin għaliex l-spiegazzjonijiet li saru sissa naħseb li huma importanti, interessanti u naqbel mal-maġġoranza tagħhom. Jina naqbel ħafna ma dak li qalu il-kollegi tagħna inkluż Reimar dwar l-inizjattivi li qegħdin jinqalgħu bħala eh, bħalissa kemm meta qed nirreferu dwar il-budget ta' zona euro jew inkella dwar it-tul, l-FTT, etc. U dan kollu juri li l-kuntest li qegħdin niċċalqu fih ġwieri ta' kriżi istituzzjonali u anka kriżi finanzjarja hija xi ħaġa tħassib ta' ħafna. Tini net nixtieq nifraħ lil rapporters tagħna li xina naħseb li għamlu biċċa xogħol verament importanti u effikaċi ħafna. U jiena nifhem li għal dawk li huma l-impenni E, den wax li, li nixina neħu kompromiss hija xi ħaġa komplikata, iżda nixtieq biex forsi nqawi il-qalb tar-rapporters li nsemmi xi ħaġa fuq il-kompromess 10 ġifiri referenza għal paragrafu 21 li fit-tfassil oriġinali tiegħu kien jikkonkludi e, Eh, il-frazi kienet, il-paragrafu kien jintem, should be maintained at least at the level of the 2007-2003 period, u għegżidu zidu eh, sentenza. Jena naħseb li edha naqra eh, barra minn din il-filosofija. U kważi kważi anka mill-ispirtu tar-rapport għaliex qed tirreferi għal kwistjonijiet ta' qafas leġislattiv u qed iddaħħal dibattitu li jina naħseb li mhuwiex postu għaw f'dan ir-rapport u minn barra dan b'referenza għal tip ta' reġuni li eh, f'dan il-kuntest ta' tnaqqis li qed jippretendi l-Kunsill fil-kuntest ta' eh, eh, tnaqqis budgetarju jiena naħseb li qed naqas mis-saħħa tal-rapport. Jiena nippretendi li il rapport ikun rapport qawwi ċar u rapport li kollu li zjed konsens possibli u għalek jina nishti eh, nitlob li l-kollegi li jaħsbu ftit dwar dan, partikolarment il-rapporters fantastiċi, forsi jistaw bidlu xiftit l-affarijiet għawek għalix jina naħseb li it-fassil oriġinali tal-paragrafu 21 kien tajjeb u kuħat kien jaqbil miegħu grazzi. Merci, mon cher collègue. Nadezhda Nienski. Grazzi, Nadezhda Nienski. Михайло за изключително силния доклад. Искам също... Граци, една Dwar dan il-rapport tajjeb ħafna Uma. ħadu din l-inizjattiva B'saħħita qegħdin nippruvaw namlu bidla il-kompromess illi ħarġu bih jibat messaġġ ta' sinifikat l-bdiewa f'pajjiżi bħal Bulgariji jew il-Bulgarija jew pajjiżi Baltiċi illi huma fuq l-istess livell irdu jżommu ma l-istess livelli fir-rigward ta' sigurtà alimentari. Għandhom seressija ta' rekwiżiti u għalhekk u għaxira u kol li l-salarju tagħhom ikun l-istess bħal tal-oħrejn. L-oħrajn nixtieq nifraħ l-Parlament tal-pożizzjoni tiegħu. Grazzi l-Onorevoli Goldman. Jiena nixtieq nappoġġa l-rapporter rapporters għal żewġ emendi ta' kompromess, paragrafu 21, kompromess 10 u kompromess 11. Jiena nemmen illi dak li huwa possibbli ta' bil-ħaqsar u jiena nappoġġa dawn il-kompromessi anka jekk il-proposta tiegħi mhix koperta kollha kemm hi, imma nemmen li hija pożizzjoni tajba mens u li nistgħu nivvutaw dwar għada. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Lavija. Grazzi, President. Anke jien nixtieq nirringrazzja l-rapporters għal-ħidma eccellenti tagħhom u nixtieq nitkellem dwar kompromess 11 dak li għandu xaqsam ma' CAP. Jiena u kol ressaċi emenda f'dan ir-rigward eh, forsi kont iktar estrem. L-emenda tiegħi kienet iktar estrem ta' qabla mal-kompromess. Nixtieq nitkellem dwar żewġ aspetti hemm xi emendi illi jirreferu għall-MFF il-ġdid u ma jitkellmux dwar l-ifriżar tal-budget tal-2013 imma dwar il-ceilings tal-infiq il-ceilings tal-MFF preċedenti għal dastant jiena nixtieq nisħaq illi meta nqisu x'inhi differenza din is-sena bejn is-ceiling u il-budget ikun hemm differenza illi iva hija konsiderevoli. Nixtieq ngħid illi għanna nużaw xie emendi li ġejjin minn ta' soċjalisti biex naslu għal kompromess u niċċaraw aħjar il-referenzi. L-aspet liħor, il-referenza għall-ewwel u t-tieni pilastru li mill-perspettiva tiegħi naħseb li din ir-referenza hija tajba għaliex iż-żewġ entitajiet f'ħafna stati membri jikkumpensaw li xulxin l-ewwel pilastru kontenut u t-tieni pilastru u wkoll relevanti u għalhekk li jkollna dan il-qafas wieħed dan qafas uniku jidir li li operazzjoni tajba. It-tielet aspett. il-differenzi attuali bejn l-istati membri, bejn il-reġuni u bejn il-bdiwa. Għalix? għaliex fil-proposta tal-Kummissjoni kif forsi tiftakru kien hemm proposta fejn aħna kena naqsu id-differenzi id-differenzi b'terz fil-dibattitu li għaddej fejn dan il-Kumitat Agri edin jitkelmu biex inaqsu iżda fil-proposta ta' kompromess hawnhekk nitkelmu dwar li nagħlqu l-distak li jeżisti Jina naħseb li dan u aktar f'konformità mal-proposta tal-Komissjoni ma dak li qed jiddiskutu fih dan il-Kumitat Agri illi aħna din il-close the gap nibdluha u nikdbu reduce, ġifri innaqsu id-differenzi. Grazzi tassew. l-onorevoli Mezler. Grazzi. F'rigward tal-MFF, anke aħna kellna pożizzjoni tajba ħafna. U din l-aħbar tal-budget ta' zona euro ħasditna xi ftit. fuq seq waħda. Xieġifiri? Jiġifieri EDF 2 li lin mill-budget xifisser dan il-budget ta' zona euro? Kif jaħdem? Kif jista' jaħdem? Jiena ma naħsibx li nista' naċċetta din l-idea iżda. Il-kwistjoni hawnhekk il-gvernijiet jiddeċidu bħal rejiet fl-modi fil-monarkiji jiddeċidu min jeddom u xinejdu dwar il-kodeċizjoni, xinejdu dwar l-involviment tal-parlamenti nazjonali. Min ħareġ din l-ideja naħseb li kien fis-sakra. Hija idea tal-bliħ jgħat eh, tifridna iktar hawnhekk. Jiena naqbel ma' Goren ir-Renjunijiet forsi għandhom ir-raġunijiet tagħhom, imma aħna din nirrifjutawha diġà mill-bidunet. Għaliex din ser tifret lill-Ewropa. Aħna irridu modi oħra ta' kif insibu soluzzjoni. Issa il konsilat joħroq din il-problema u il-pajjiżi mhux fi żona Ewro qed jastjenu irridu nużaw is-saħħa kollha tagħna biex din niġilduha u nirrifjutawha mill-ewwel. Grazzi l-Onorevoli Rike. Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporters għal ħidma tagħhom għal kwalità tal-ħidma tagħhom. Huma dejjem kienu lesti illi jisimaw lil kulħadd jagħtuna widen. Jiena Mux illi nisef ma' soċjalisti imma nixtieq norbot ma' dak li nitqal mis ferm u minn anti sinjura Hog dwar kompromess tminja il-problemi li qed ikonna bla xar biljun euro għal faċilità ta' Connecting Europe palissa qegħdin nagħmlu negozjati illi għaddejjin mhux ħażin għaddejjin tajjeb fost il-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali u dak trasport u l-pajjiżi ta' koeżjoni wkoll li għandhom it-ħassib tagħhom u jiena naqbel ma' Goren din hija lista massima li stajna nużaw, ma stajniex namlu aktar. Imma jiena naħseb illi dan huwa l-massimu li stajna namlu. Dan huwa test tassew importanti, iżda marriċ illi jistona dan it-test fid-dibattitu tagħna. Jina naqbel mal-kummenti ta' juta dwar emenda 21. Jina nħoss illi aħna jisu edin nimminaw il-ħidma li diġa għamilna. Aħna edna li sensitivi għawnek, aħna rridu naraw jek nistawx nikoordinaw, jek nistawx nifukaw. Issa, wara dan, Forse m'għandix ngħid dan għaliex hemm żewġ emendi li ġejjin mill-grupp tiegħi stess u jista' jkun mill-kap ta' delegazzjoni tiegħi, imma ma nafx jekk wara dan kollu forsi aħniex naraw il-manipulazzjoni ta' ċertu aġenziji li ma jridux aktar integrazzjoni Ewropea imma jridu li aħna inċedu l-odot li għanna biex nispruna l-integrazzjoni. Jiena din l-emenda kontri għal-emenda 21. L-aħħar ħaġa dwar il-budget għaż-żona euro. Din hija tipikament għandax taqsam mal-ħin illi huwa għaddej, aħna nistabilixxu suq komuni, mbagħad l-Unjoni Ewropea, mbagħad nittamaw xi joħroġ bunita unika u meta waqafna l-munita unika xi stati membri baqgħu barra, u mbagħad kien hemm kellu vantaġġi għaliex kien fiż-żona euro. Iżda ma rridx li jibbenefika mill-munita unika. Issa palissa qegħdin nitkellmu dwar Unjoni Bankarja, Unjoni Fiskali, kollha ma parti mill-istess pakkett. Iżda biex inwieġeb għal kummenti ta' sew tajbin minn Ingeborg, fil-verità din mhix kwistjoni fejn aħna irridu naraw kif ser jiġi amministrat dan il-budget ta' zona euro, jekk kifet, xina naħseb li ser forsi mhux issa aktar tard jispunta. Imma dan ser ikun amministrat pal budget attwali mhux din hija l-kwistjoni. Hawnhekk irdu naraw kif ser namministraw leftovers għal dawk l-istati membri li jagħmlu opt-out u issa qegħdin jiġu mitluba biex biex jagħtu inqas kontribuzzjonijiet. Jekk tikun hemm opt-out minn tal-istati membri u ma jħallsu inqas u jitbedu dejjem aktar mill-Ewropa. Aħna rdu noqogħdu attenti hawnhekk, din mhijiex talba minn ċertu stati membri biex huma jikkontribwixxu inqas. Dan huwa l-ħin għaddej, naraw il-ħin għaddej hawnhekk, iż-żmien għaddej u ser ikun hemm konsegwenzi budġetarji differenti. Grazzi, eżis kollegi, dan kien dibattitu tassew interessanti, tassew rik u manqal, mqanqal u kopra il-perspettivi kollha. Il-mert huwa ta' rapporter stana għaliex huwa rapport ta' kwalità tas sewolja huma ħadmu bħala tim ukoll u qisu l-opinjonijiet kollha għandi xi ftit kummenti. Jiena nixtieq nfakkarkom kif għamel Reimer dwar il-kalendarju ser nivutaw dwar dan ir-rapport u rapporti oħra dwar l-MFF sar nivotaw għada jiena naqbel ma min qal illi f'rigward ta' ċertu emendi ta' kompromess għad iridu nirranġaw l-affarijiet. Ġala darba nivvotaw dwar l-MFF imbagħad il-ġimgħa d-dieħla il-komitat, il-delegazzjoni għal komitat għal budget il-rapporters u jiena ser jiltaqaw fl-Lussemburgu mal-Kunsill għal affarijiet ġenerali u aħna ġejna mistiedna biex nattendu il-Kunsill għal affarijiet ġenerali u għalhekk mhix laqa mal-Presidenza ta' Ċipru biss imma ser niltaqgħu mal-Ministru kollha. Ser ikonna breakfast dwar l-MFF maħom. U għalek il-vot ta' għada u għata sew importanti għadu maġiġ imħaddan mill-plenarja imma kullħat jaf li fil-Parlament Ewropew u fl-istituzzjonijiet oħra il-vot tal-Kumitat għal-Budget u il-vot aħħari fil-plenarja ikunu kważi l-istess ma tantx ikun hemm differenza. Kumment ieħor. ejjew niċċelebraw iva il-suċċess politiku tagħna. Għaliex aħna imponejna dan id-dibattitu fil-parti marbuta ma' riżorsi propri fil-budget. Aħna qegħdin naqilbu il-pista tal-prova niftakru illi aħna konna l-ewwel illi jedna illi ma nistawx nibqgħu għaddejjin hekk, ma nistawx niffinanzjaw il-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ninqabdu f'din ir-restrizzjoni ta' budget iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali. Dan kien minnu qabel il-kriżi u issa jgħot ukoll anke matul din il-kriżi. Rajna illi kien hemm ħafna illi kienu xettiċi, kien hemm min kien ironiku, kien hemm inħadna biċċajt jiena niftakar fis-sajf 2011 meta l-Kummissarju Lewandowski beda fisem il-Kummissjoni beda janalizza dak li konna qegħdin namlu u ta' intervista dwar dak li konna qegħdin namlu fawissu kien hemm reazzjonijiet difensivi u, u kien hemm inħadna biċċajt fir-rigward ta' dawn il-proposti u dawn ir-reazzjonijiet eh, rajnijom minn ċertu ministri issa għanna l-proposti qoddimna u għatem differenzi kbar f'rigward ta' l-anijiet tagħna. Iżda aħna bidinna ta' taħt fuq il-pis tal-prova kif tilkom. U dawk li jridu jżommu l-istatus quo issa jinsabu fil-minoranza. Grazzi għall-insistenza tagħna. Aħna ivvutajna il-budget tal-2011 u meta votajna sistejna dwar dan u issa ġew mresqa proposti bħal ftt il-VAT, dan juri biċċar illi meta l-Parlament ta' bilħaq jinsisti u jisħaq dwar suġġett partikolari meta ninsistu li l-Kummissjoni toħroġ bi proposti, aħna jirnexxinna navanzaw fid-dibattitu tagħna għaliex diġà mill-bidunet f'rigward tal-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji kien hemm ċertu ambigwità kien hemm l-approċċ metal u l-approċċ Lewandowski. L-approċċ xemeta fejn huwa kien qed jissuġġerixxi FTT li ma tkunx marbuta mal-budget. Iżda sur Lewandowski irrit illi l-FTT ikun sors ta' rizorsi propji ġodda. Illum, diġa mill-biraħ, ninsabu f'sitwazzjoni fejn għanna l-kondizjonijiet meħtieġa biex innedu kooperazzjoni imsaħħa. Storja oħra li rnexxiet storja ta', ta suċċess hija illi fil-bidu meta aħna kena din il-proposta dwar l-FTT kien hemm ħafna dbissimiet, kien hemm ħafna xettiċiżmu għalunna illi neħtieġu l-unanimità xi pajjiżi bħal Lussemburgu, Renju Unit, l-Iżvezja qalu li qatt ma kienu ser jaċċettaw għaluh b'mod pubbliku dan Iżda le, huwa possibbli li jkollna kooperazzjoni msaħħa. Ovvjament, mhux ser ikonna daqshekk flus, daqs kemm kien ikonna li kieku kulħadd kien involut, is-27 stati membri kienu involuti, imma legalment huwa possibbli. Ir-riżorsi mill-FTT jistgħu iva jidħlu fil-budget tal-Unjoni Ewropea u l-istati membri involuti ikunu jistaw inaqsu il-kontribuzzjonijiet netti tagħhom fil-budget Ewropew. Rajna illi hemm aktar minn disa pajjiżi hemm 11 il-pajjiż illi kofirmaw din l-inizjattiva u xi fisser dan dan ifisser illi il-Kummissjoni skont proċeduri fit trattat hija obbligata illi tipproponi strument legali għal din il-kooperazzjoni mtejba. Kif tafu? huwa biżejjed li konna maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill biex natu l-approvazzjoni biex dan jagħti l-approvazzjoni għal kooperazzjoni imsaħħa. Ir-Renju Unit qal illi mhux ser ikun involut imma dan m'għandux għalfejn ixekkel din il-proposta mill-li titwetta. Għalhekk ser ikun hemm kooperazzjoni imsaħħa Iżda din naraw illi hemm ħafna ambigwità ambigwità fir-rigward ta' l-użu ta' riżorsi illi ser jiġu maħluqa b'dan il-mod. Hemm erba' gruppi ta' pajjiżi, hemm pajjiżi li ma, m'għandux kolom xaqsmu hawnhekk merdu ikunu involuti fil-kooperazzjoni msaħħa mbagħad hemm il-pajjiżi li huma interessati fil-ħolqien ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji iżda huma interessati jekk dawn il-flejjes imorru fil-budgets nazzjonali tagħhom biss imbagħad hemm pajjiżi oħra illi jaqblu mal-pożizzjoni tal-Parlament jiġifieri rridu illi l-FTT tkun użata biex jiġu finanzjati. Forsi mhux esklusivament, imma parzialment biex ikun iffinanzjat il-budget Ewropew. Imbagħad hemm pajjiżi oħra illi bla dubju ta' xejn ma kienx hemm stqarrijiet uffiċjali l-affarijiet ġraw wara l-kwinti imma hemm pajjiżi illi huma favur jistaw ikunu favur il-rizorsi mill-FTT jiġu użati biex ikun iffinanzjat il-budget ta' zona euro jew biex jiffinanzja garanzija illi forsi ikun jeħtieġ il-mekkanizmu Ewropew ta' stabilizzazzjoni jew inkella mekkanizmi jew fondi ta' dan it-tip u għalhekk qegħdin naraw erba' opinjonijiet differenti bħalissa fost l-Istati membri l-aħbar tajba l-bxara tajba għalina hawnhekk hija li din l-idea qed tiġi diskussa hemm moviment hemm ċertu ċaqli l-affarijiet irrankaw u iva nistgħu nittamaw illi xi ħaġa ser titwetta jista' jkun hemm ftehim politiku dwar ir-riżorsi propri mhux ser ikopri l-FTT biss din ir-riforma ta' riżorsi propri imma l-FTT hija parti importanti minn din ir-riforma. L-aħħar kumment dwar din l-idea ta' budget għal pajjiżi fiż-żona euro. Din hija idea illi tqajmet pubblikament għall ewwel darba f'dokument bil-miktub. Issemmit f'żewġ linji f'dokument mill-President Van Rompuy nifsu. Uħut minnkom qalu illi il-Parlament Ewropew għandu jkun jaf diġa minn qabel dwar l-affarijiet, għandu jkun involut, ma nistawx nwafqu l-gvernijiet, ma nistawx nwafqu l-President Van Rompuy mill-li kollom idejat u jgħajmu għom matul id-dibattitu u għal darboħra dan huwa eżempju ieħor ta' kas fej nistaw naraw illi id-deċiżjoni reali biex titmexxa il-politika Ewropea mhumiex deċiżjonijiet illi jittieħdu mill-Kummissjoni imma li jiġu mill-Kunsill Ewropew jew mill-President tal-Kunsill Ewropew u din toħloq biċċa u ġieħ ta' ras lill-Parlament Ewropew. Aħna kif nistgħu inwarbu il-poteri, setat leġislattivi tagħna u kif maħniex insaħħu l-influenza politika tagħna fejn ta' bilħaq jittieħdu id-deċiżjonijiet veru propri hemmhekk mhux il-Kunsill tal-Ministri. Illi huwa l-attur ewlieni hawnhekk aħna irridu naħdmu mal-Kumitat Afko mal-Konferenza tal-Presidenti Issa kwistjonijiet oħra wkoll li huma milquta apparti s-setat budġetarji hemm dik li qed tissejjaħ l-Unjoni Bankarja. Hemm anke hemmhekk hemm problema kif jinfluenza il-Parlament lill-entità li qed toħroġ b'dawn l-ideat. Din l-idea mhix biss idea illi feġġet mill minn mil moħ fertili ta' Van Rompuy waraja hemm bosta pajjiżi illi edin diġa bdew bdew jasbu dwar ċifri u jagħmlu l-kalkoli tagħhom. iġifiri tkun xi tkun l-opinjoni tagħkom dwar din l-idea, jiena mhijiex minix kontrija bħala prinċipju, iżda l-inqajmuha issa, l-inqajmu din il-problema issa dan huwa l-ar żmien possibbli mhuwiex il-ħin propizju meta issa suppost aħna ser nibdew in-negozjati veru propju dwar iċ-ċifri, dwar il-budget għal 2014-2020. Dawn diġaw ma negozjati diffiċli u nistaw namlu għam ħafna aktar problematiċi. U inħawdu l-affarijiet hawnhekk. Għaliex apparti dan il-lingwaġġ għal budget tal-pajjiżi fiż zona euro hemm affarijiet oħra li tqajmu mir-rapporters u minn ħatakom ġifieri kif ser jiġi finanzjat dan il-budget tal-pajjiżi ta' żona euro. Jiena qed nisma' dawn il-mexxejja ta' ċertu pajjiżi l-aktar eh, dawk il-pajjiżi l-aktar jonfqu li qed jitolbu għal 100 biljun ta' tnaqqis fil-budget tal-Unjoni Ewropea fil-rigward tal-abbozz tal-Kummissjoni huma jridu jifriżaw il-kontribuzzjoni nazzjonali tagħhom iżda huma favur illi jinħoloq dan il-budget il-ġdid tal-pajjiżi taż-żona euro illi jinvolvi ħafna kontribuzzjonijiet. Kemm kompatibbli din l-idea kif ser niffinanzjaw il-budget tal-pajjiżi taż-żoni taż-żona euro? Ser ikun hemm riżorsi propja propji ġodda? ser ikun hemm budget ġdid dawn il-pajjiżi qegħdin jirrifjutaw illi jinħolqu riżorsi propju għal budget tal-Unjoni Ewropea iżda sakemm ikun budget ieħor mhux dak tal-Unjoni Ewropea ma jimpurtax illi jinħolqu riżorsi propju għalihom spjegaw li din għad naraw nuqqas ta' ċertezza dwar kif ser jiġi finanzjat dan il-budget u kol għal xiex ser jiġi użat dan il-budget għaliex ser ikun jinsab hemmhekk. Qegħdin naqraw fil-gazzetti illi dan jista' forsi jgħin xi pajjiżi illi qegħdin jiġu mejjuna mill-fondi Ewropej, mill-mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni Ewropew, pajjiżi li qed jiġu salvati, pajjiżi li qed jagħmlu sagrifiċċji kbar u għed ikun jista forsi jikkompensa billi jagħtihom aktar flus, imma hawnhekk qegħdin narġaw nivvintaw il-fondi ta' koeżjoni, il-fondi strutturali jew il-fondi soċjali Ewropej. Għandna żewġ budgets illi qed naraw li ser ikunu doppji jina għet naħseb dwar pajizi għawnek illi kienu barra id-zona euro u xorta ġew mejuna u koll qed jagħmlu sagrifiċċji ma dan il-budget ma jgħinhomx, pereżempju l-Latvja, l-Ungerija, ir-Rumanija. Qegħdin naraw nuqqas ta' ċertezza dwar il-kalendarju. Din l-idea ta' budget ta' zona euro li ma jistax jiġi din is-sena ma forsi fl-2014 jista' jidħol fis-seħħ u jidħol fis-seħħ fl-istess żmien tal-MFF hemm nuqqas ta' ċertezza wkoll dwar il-bażi legali. Issa jridu naraw jekk dan jistax isir bħala tip ta' kooperazzjoni msaħħa fiħdan it-trattat ta' Lisbona jew jekk dan x'ikunx jeħtieġ trattat ġdid. Hemm ħafna mistoqsijiet ovvjament. Allura s-suġġeriment li jiena nixtieq nagħmel hu li jinsab fl-interess tagħna u fil-fatt din hija l-femma tar-rapporters tagħna dan huwa koll fl-interess tagħna li mhux ngħidu le minn issa imma għanna nesprimu l-opinjoni tal-Parlament Ewropew li mhux ser jagħti opinjoni fuq l-MFF. Sakemm ovvjament ma jkollniex aktar informazzjoni rigward l-anijiet politiċi, l-ammonti, il-metodi ta' finanzjament, is-sustanza u anki l status legali ta' dan il-budget tal-Eurozone. Jekk ovvjament ser ikun hemm wieħed, lura rridu nistqarru moċċar ċar Dini rekomandazzjoni tagħna għandna ngħidu dan qabel il-Kunsill Ewropew f'Ottubru. Dan għaliex? Jekk il-Kunsill Ewropew f'Ottubru jagħmel progress imbagħad fuq din il-kwistjoni, jekk ħajkun hemm bidu ta' ftehim, aħna nkunu affaċċjati fea kompli. Nafrit ikunu ġalesti, allura għandna numru ta' riservi, għandna mistoqsiċ namlu tajb li najdu dan mod ċaru tont. Għalek, idealment għada, namlu hekk. Sabiex ikun hemm dispożizzjonijiet dan l-abbozz ta' proposta, dan ir-rapport, u għalhekk nissuġġerixi li bejn illum u għada naraw li l-lingwaġġ preżenti jkun biżejjed jew jara kan nix insaħħu il-lingwaġġ. Jina użajt il-ħin kollu tiegħi, mela nifqu hawnhekk aħna nerġgħu niġi lura fit-tlieta u nkun nistgħu nkomplu d-dibattitu tagħna perek ir-rapporters jixtiequ jagħtu reazzjoni għal dak li ntqal minn oħrajn dak il-każ eh, namlu dan wara l-votazzjoni. Grazzi u narawkom. il ġurnata.